Um, dear colleagues, in spite of the sort of uh, uh, many people absent, I, I think... Għalla għam ħafna nis, mux edin għawek nasabaħjan nibdew il laqat għana. Nibda bil-ewel punt li għanna fuq l-agenda. Nishtiq najdilkom li għaw talba minn signora Jusserska li għandibżon bil taħħom il- laqat Eh, il-punt 8 forsi feqeda shadow u nispostawa un nispostawa namlu fuq il-punt 5 Allura, jek ma tkunx problema, nistaw nagħmlu hekk nandottaw di l-agenda b'din modifika t-tini ovvjament eh, kollox jgħat fuq il-web stream, ġviri ħudu nota ta' da u għas-soltu il-żmien allokat um-, huma indikattivi ħalli aħna jista' jkollna forsi ċerta movimenti l-ewwel hemm minħabba d-dinamika ta' punti individwali. Allura kunu eh, konċi ta' dan ukoll. Allura b'dan nixtieq ngħaddi għat-tieni punt fuq l-aġenda tagħna l-approvazzjoni tal-minuti l-laqgħa tagħna tal-14 ta' Ottubru. Ħassoltu ġaġew nqasma lill-membri u dawn nikkonsidraw li ġew li ġew adottati jekk ma jkun hemm xorġezzjoni matul il laqgħa tagħna, matul l-istadjuna tagħna. sa ngħaddi għal punt li jmiss it-tielet wieħed li huwa eh, avviżi mill-Presidenza nix nara li l amberi jitkellem ma fl-ewwel nagħmel avviżi li jiena kelli intenzjoni li nagħmel tnej u tlieta jiena kont presidenta tal-Kumitat fil-Vilnius. Mistidna eh, minn presidenza għal żewġ avvenimenti l-tnejn għall-ewwel darba kellna diskussjoni fil-Parlament ta' Vilnius eh, mal presidenti ta' żewġ kumitat. Żewġ kumitati fuq il-kumitati li jitrattaw żvilupp lokali u l-kumitat li ħares lej kwistjonijiet ambjentali dwar strateġiji makroregjonali, mhux il-Baltiku biss eh, man ġenerali kien hemm konklużjonijiet li ġew adottati minn din il laqgħa u dawn ħajt qasmu ħajbatu lil kulħadd mis-sekretarjat tagħna. Ġeneralment eh, eh, għandi ngħid li kien hemm Kummissarju Handel konna f'din is-sezzjoni bħala rappreżentanti tal-Kommissjoni u tal-Parlament kellhom sessjonijiet oħra fejt daħlu fid-dettal ta' strateġiji jiena naħseb l-impressjoni eh, li għandi eh, fil-presidenza eh, bil-konklużjonijiet ta' qed tipprova tagħti parir li l-presidenza fil-ġejjini jkun hemm xi attivitajiet mal-parlament u koll biex involvu l-parlament fil-qafas tal-politika tagħna, naspera li din ħaġa tkun biddu ta', ta impenn aħjar mill-parlamenti nazzjonali mal-kwissjoni ta' politika. Ma dan jitependi fuq il-ġejjini, fuq il-presidenzi ta' il-ġejjini. It-tieni avveniment kien il biraħ kien konsil informali ta' ministri ta' kohezjoni u politika reġjonali aħna ma kenniex din il-laqa matul il-presidenza irlandiża l-aħħar presidenza kienet l-aħħar kunsil kien matul il-presidenza ċipriotta l biraħ il-dibattitu kien fuq l-sfidi li hemm għall-implementazzjoni tal-politika. Il-Kummissarju Ħan kien hemm kien hemm ukoll rappreżentanti VIP ċerta assoċjazzjonijiet reġjonali li qed jiffunzjonaw fl-Ewropa. Il-Kumitat Ekonomiku Soċjali wkoll tkellem. Laqa in ġenerali eh, serviet biex wieħed, opportunità biex wieħed ikun jista' eh, avanza l-istati membri u jippreparaw għal l-edizzjoni ġdida tal-politika. Aħna għadna ma smajn, għatmannix il- eh, verżjoni ħarija tal-konklużjoni u immedjatament li dina nirċevuha, ovvjament aħna Miguel jibatilkom. Kulħadd kien qed jisħaq mm, fuq kemm hu diffiċli wieħed ikollu negozjati mal-Parlament. Kulħadd kien qed jgħid li huwa kontent li fl-aħħar għandna jeżist il-qafas kollu Kien hemm ukoll talba minna talba li għal proċedura kollha ta' implementazzjoni u ta' dati implementati u delegati aħna nixtiequ li naħdmu flimkien fiduċja u nifmu wkoll kemm importanti eh, jkollna li kooperazzjoni biex tiġi adottata adottati dokumenti pjanaw li namlu kon li konna laqqa tal-grupp ta' ħidma biex nisimaw li l-Kommissjoni Ewropea eżattament xini l-agenda l adozzjoni tal-għatti ta' implementazzjoni u ta' delegazzjoni. U naraw kif ħan kooperaw fl-imkien. Probabilment ħan ibdew presidenza ma' li għanna maġġoranza ħajmuna tal-presidenza griega tax-xogħol. Hemm xi ħaġa oħra li kelli ngħid fuq da. Jekk għandkom xi mistoqsijiet jiena dispost li nirrispondam ma jena xtaqt informakum dwar da. Mem lebda, memx punti oħra l-ura eh, sibna li ma jkonniex il-laqta koordinaturi għax m'għandix aġenda biex niddiskutu ħajkun hemm inqas u inqas rapporti u opinjonijiet u jkun hemm inqas deċiżjonijiet biex wieħed jagħmlukhom. Għalhekk ħajkonna laqa qabel il milied biex forsi biex naraw kif ħan nittrattaw il-kwestjonijiet ta' koordinaturi. Dak. Kull ma kelli. Lambert. Thank you very much. Um, thank you well. Eigenlijk te, te, heel goed om even de vinger op de... Grazie Hafna. Naħseb li naħseb li ħaġa tajba li aħna nżommu naqra lejna fuq il-post biex nagħmlu x'ħan nagħmlu. Titkellimt dwar il-possibilità eh, li wieħed jarġaj jibda mill-ġdid eh, dak il-grupp ta' ħidma ma nbidlu l-ismu forsi, mux dwar il-ġejjin imma dwar implementazzjoni, forsi nistanna. Għaxa fraħħal mill-ħal, eh, dak li qed trattaw issa għanna bżon jena tkun ħaġa ċara. Nitkelmu dwar daw l-atti ta' implementazzjoni. Kif għattint? Jena niproponi li namlu xie kommenti, inti għat li il-mort il-konferenza ministeriali informali fisimna, ma minnaqas staqt eh, forsi li il-presidenza t-istiden l-inna, ma jena għatmar ċevejt, stedina. Jena nipretendi li l-parlament jirċivi da tip ta' stedina kif ġara fil-moddi, ħafna drabi għamilt u kol referenza għal deċiġjoniet li jittieħdu l ġumali għaddiet U l-kwestjoni ta' għatti ta' implementazzjoni u l-kwestjoni ta' jekk il parlamentu xkapaxi xkapaċi jizom jisu kontrol fuq da. Jena rajt il-press release ta' kommissjoni informali u ma' verament kienu kontenti ħafna għax għalu li kienu eh, kontenti ħafna bil-approvazzjoni tal-Parlament. Imma mill-lider jena ma rajt iġdi Jo għalmenu eh, l-PR jider li hemm xi ħaġa li ma rajx. Jider li fil-press release għet jadmu dwar xi kolleġizlazzjoni ta' 5 snin jew sitta. Inti il-konnessjoni eh, l-ħolqa bejna u l-istituzzjonijiet l-oħra. Għanna bżon forsi nkunu naqra ziet attenti. Għandi punti ieħor ukoll, ix-xogħol kollu eh, biex namlu eh, xol fil fwaqtu u għem ċerta pressjoni biex namlu għek l-aħħar leġizlazzjoni fuq il-Fond ta' Solidarieta naf li inti tixtieq li dakra tkun nista' qabel ma jtem ma tem dan mandat. Allura għandna bżonn naraw eżattament dan kif ħanamluha. Għax ħallejna forsi żmien jgħaddi wisq. U jekk aħna tridu nagħtu dan id-dossier l-aħħar mill-aħħar hija leġiżlazzjoni, allura għandna bżonn li eh, niċċaqalqu xi ftit. Huwa importanti ħafna għal ħafna postijiet fl-Ewropa. Speċjalment dak huwa l-UFF. Hemm ħafna interess dan il-korp dwar tibdil fil-klima ma nafux fejn sejrin fil-ġejjin. Il-Parlament qed jitlob iżjed flossibilità għal ħafna żmien Eh, flessibilità fil-fond ta' solidarietà għandna bżonn approċċ eh, favur l-ambjent il-Konsil provo jamlu hekk maħna aħna għandna bżonn li narġaw niffaċċaw din il-kwestjoni. jena verament nixtieq nipjeparaw plan pjan eh, kooperazzjoni tiegħek biex nippreparaw għafas għax-xogħol. Llum hija ġurnata wara il rapport il-kbir Ġifiri, komplu biex xol tana ta' kol-jum. Grazzi. Nishtiq nirreagġiċi ċerta għal-kommenti li saru mill-koordinatur tal-IPP dwar il-Fond ta' Solidarita ħajkonna dan eh, diskussjoni taħt il-punt 11 fl-agenda jien ħan nisma qabel kollox kif il rapporta ħajitratta din sfida. Jien nishtiq ninformakom li aħna għanna l-possibilta li morru ordinarja plenarja f'April, imma l-pjan għandu jkun li nittrattaw f'Marzu biex ikonna eh, xariħu r-reserva. Jena mħasba eh, l-Konsil qed jirrifjut, qed rifjuta għal ħames snin li jieħu l-emenda li jammettila l-emenda eh, proċedura tal-regolament u wasanna f'punt iżjed avanzat minn qabel. Kollox dependik fuq kemm ħan avanzaw eh, kemm kan kun mbeda mill-pożizzjoni ta' konsil jew kemm ħajkun imbiet il-kunsil mill-pożizzjoni tagħna ma nafx jekk għalhekk jekk irnexxilniex nagħmluha eh, u forsi għandna għandna bżonn nippjanaw li nifinalizzaw il-proċedura taħt il-mandat tagħna matul il-mandat tagħna. Ni ħaġa ċara l-aħħar prezentazzjoni ħadd ħassir fit-18 ta' Deċembru u mbagħad naraw kif ħa nifaċċaw eh, da. Jannar meta jiġi l-Ministru Grek inkonnessa jkollna diskussjoni fil reġju wkoll mhux biss jien jew rapporter li kontattja il-Presidenza Grega, imma nifhem li għandna pjuttost għandna ehm, sfida hawnhekk Essa dwar l-istadina għal-Kunsil u għadajem il-Presidenza li t imma imma ħafna drabi kollegi li xtaqqu li morru, eh, xaqsu jitolbu u normalment eh, jirreagġixxu sew. L-unika problema assoċjata forsi kienet il-finanzjar tal-vjaġġi. Aħna ma sabejna, ma nix, ma talba minn imma il-presidenza stidnet lill-president biss. Issa dwar it-tibdil fl-isem jekk il-parlament li jmiss jieħu eh, ikompli fuq dan, forsi nkunu nistgħu nitkellmu fuq il-biċċa xogħol tal-grupp ta' ħidma. Hemm xi proposta oħra dwar l-avviżi tal-presidenza? Jekk le nistgħu ngħaddu għal punt numru 4 tal-aġenda tagħna tal-lum. Lu għal Checker ed għadawek, għandna l-konsiderazzjoni ta' abbozz dwar il-konsekwenzi lokali u reġjonali tal-iżvilupp tal-grizz intelligenti Elizabeth. Grazie ħafna. Grazie ħafna koll il-kollegi li xtaqu jkunu involuti fi dan ix-xogħol miegħi u eh, kellhom diskussjonijiet miegħi. Hija rapport verament interessanti huwa importanti ħafna għal ġejjini huwa dwar possibiltajiet ġodda fil-ekonomiji reġjonali. U għal speċjali tar reġuni u l-autoritajiet lokali f'settur li ħajkun importanti fil-ġejjini għanna eh, eżempji fil-dokument ta' ħidma. Dass wir eine Reihe von Beispiele haben aus ähm, Österreich von einigen. Għanna daw l-eżempji mill-Austria, eh, minn Madeira, Jerro ta' Spanja, eh, fil-Repubblika Ċeka, Greċja, fil-reġun Harz, Harz fil-Germania, reġuni li kienu pjuttost eh, għaqlin. U provaw eh, jipromuovu eh, renovabli ek jaffranka u koll u l idea tagħhom kienet li jiżviluppaw sistema li huma indipendenti b'dak l xaqsam l-enerġija jekk aħna niftakru studju li kien ħareġ mill-Kommissjoni xi ftit snin ilu kien jismu reġuni 2020, dak jemet nil-punti għaw l-enin li eh, li zet jiprezenta sfida għal reġuni. Il-kwestjoni ta' dependenza tal-enerġija. Sibna soluzzjonijiet, sibna maniri, sibna maniri biex aħna nkunu nistaw eh, niffaċċaw daw l-sfidi. L-idea kienet li ikunem situazzjoni fej reġuni jerbħu u jerbħu, nerbħu kol l-Unjoni Ewropea dak hija l-enerġija. Hija ħaġa li l-raġuni irnex kienu kapaċi jagħmlu u kollhom suċċess fih. L-eżempji tal-grupp ta' ħidma, l-bażi ta' xogħol huwa studju kommissjonat mill-Kumitat Reġjonali aħna pprovajna eh, eh, nsibu l-aħjar prassi Dan l-studju kien fundamentali għal-rapport. Il-rapport ovvjament e, jieħu e, konklużjonijiet minn l-rapport li kommissjonajna. Kif nistaw nikkopjaw dawn eżambju, kif nistaw nużaw dan għal-ġejjini? Newel qabel kollox, najt li hemm opportunitajiet ġodda għall-ekonomiji reġjonali. Hemm tibdili, hemm tibdil Kien hemm bidla ċerta gżejjer u reġuni li jiddependu fuq il terra firma ehm, issa kapaċi fendu għarrasum, mux bis ekk, iżda u kol jissuplixxu eh, l-grid nazjonali. U dina specialment ħaġa verament tajba eh, dak il-reġuni li mandomx eh, xie introjtu minn ħaġa u issa saru atturi ekonomiċi. Dana eh, eh, tfisser eh, bidla importanti. Din għalija dina hija ħaġa importanti ħafna. Aħna ninnotaw ukoll dawn il-possibilitajiet jistgħu jiffunzjonaw jekk hemm il-kondizzjonijiet adekwati. Dan huma kwestjonijiet tekniċi l-enerġija tkun tista' eh, jista' jkun hemm flus ta' enerġija naħa u l-oħra tista' tipproduċi jew inkella tista' tieħu wkoll mill-grid. Eh, allura hemm bżonn dak ix-xogħol ta' infrastruttura u mhux kwestjoni biss ta' li raġuni jissupplixxu lill-grid biss. Eh, huma jiffokaw fuq provvista lill-ċittadini tagħhom Għamil kwestjon il-possibilta ta' l-għet franka l-enerġija, li hija ħaġa essenzjali dak l il-tnaqqis fil dependenza fuq tal-enerġija. Għandan il-xol għandu jisir forma intelligenti. Kien infrastruttura ta' IT mm, mill-ħjar l-ewwel qabel kollox biex nitkellem biz dwar broadband, għax dan ovvjament huwa t-tieni eh, netwerk it-tieni retikolat li jirrit imur ma' l smart grids, jek ma' jkunem xajti adekwata ma' smart grids ma' jistaw jistawx jiffunzjonaw. Jekk inti t-ġenera enerġija rinnovabbli tittieħu nota tal fat li hemm eh, matul il-ġurnata jkunem eh, jizzib eh, iżid demanda minn uħrajn, minn parti ta' ġurnata uħra. Meta jkun hemm forsi x-xemx, ħaġa jew il-rieħ taħlita li jem li matul is-sena. Allura, waħda mill-punti ewlenin hija l-ħażna, l-ħażna ta' enerġija. Dik hija l-sfida prinċipali. Aħna minna ħafna progress fir riċerka tagħna, aħna m'għandniex faċilitajiet ta' ħażna verament intelligenti sissa Eh, jena mort l-lin mill-istudju ħares li eżempju oħra eh, minn li jider ċerta minn dawn l-opportunitajiet ġew użati fis-settur ta' trasport biex biex eh, wieħed jaħsem għandna teknoloġija tal-enerġija għandna IT għahin kalla ma jistax jifunzjonaw Un Mbagħad għandna wkoll trasport. Għax enerġija tista' tista' għaw trasport. Għanna naħżnuha u kol t-ne nużawha enerġija. Wärmetechnik und Energieausnutzung im Rahmen eines Gebäudes, Mehrfamilienhaus oder Einfamilienhaus. Ähm, und das, wir merken, wir haben schon vier. Da kollu importanti. Smart Grid Idee ist nicht nur eine Grid Sache und dann L-ewwel kollox l-idea ta' smart grids evidentement huwa grid da hemm interkonnessjoni hija sistema nikkonċepuha bħala sistema u nistgħu niżgħuha biss jekk narawha bħala sistema din huwa punt essenzjali li wieħed jifmu din hija ħaġa ta' benefiċċju għar-reġuni Ma din ħaġa ma nistgħux tillimita nitkellmu dwar benefiċċju ekonomiku li jirriżulta biss jekk aħna nikkonsidraw da kollu bħala sistema u dejna tiġi żviluppata. Hekk sejrin l-affarijiet. Jekk inti tikkonċepixxi s-sistema hekk, allura dak il-każ kunu nistgħu naħsdu il-benefiċċji. Tieni, l kwestjoni ta' ta' impjegi Allura, eh, jekk ir-raġuni jisiru produtturi ta' enerġija, dana eh, waħda mir-riżultati ħajkunu impigi. Ġifri għandek impigi u għandek li għatti franka fuq l-enerġija. Dan huma tip ta' impigi ċodda li jinvolvu taħriġ speċjali imma koll eh, impigi tradizjonali, per fil-bini meta r-reġuni jkunu involutu f'dan ma l-ewwel jibdew jiġġeneraw impjegi. Punt ieħor importanti huwa r-rwol taċ-ċittadin. Daw s-sistemi jiffunzjonaw biss jekk kulħadd f'reġun jkun involut. Jekk iċ-ċittadini huma disposti li jkunu involuti u jaċċettaw din is-sistema u nafu ċittadini jagħmlu hekk biss jekk jaraw li hemm xi benefiċċju għalihom. Allora, r-ruol ta' ċittadin li jkunu voluti huma huwa li importanti ħafna l-ċittadin jaraf li ħajkollu beneficju. Ir-ruol ta' ċittadin u l-parteċipazzjoni tagħhom li jkunu voluti fl-pjanar li jaqsmu l-benefiċċji fil-installazzjonijiet solari per eżempju hija ħaġa kruċjali, ħaġa importanti ħafna, importanti wkoll għal l-enerġija mir rieħ. Ċittadin huwa essenzjali li twassalni għal punt li jmiss li huwa possibilment l-ikbar sfida. Il-ħarsin ta' data, jekk aħna rritu sistema hija intelligenti li hija uh, adattat għal djar għal familji individuali, allura ovvjament hemm ċerta intrużjoni fil-ħajja privata tal-familja, ma dan huwa aspett li aħna ma rridux nabbużaw, rridu noqogħdu attenti ħafna u nieħdu nota u kun hemm gwardi għal ħarsin tad-dejta. Għandna bżonn sistema fejn id-dejta tkun anonima U din hija sfida kbira għal riċerkaturi tal-smart grids. Għax jekk in-nies ma jkollhomx garanziji fuq dan il-lat, forsi joqogħdu lura. Issa, il-prekondizjonijiet biex da kollu jiffunzjona. l unjoni Ewropea evidentement għanda ruol sussidi Għanna sistema ta' sussidji li jibbazata fuq setturi, hija pjuttost viżjoni limitata. Din is-sistema ħadd funzjona biss jekk tkun minn min, diversi setturi għalek il-sistema ta' sussidji li għanna li aħna jekk irridu daw smart grids għanna bżon indaħlu tibdilit fil-sistema ta' sussidji Nunafu li din ħadkun l-iżjed eh, ħada diffiċli biex naslu għalija. Għana il-Komissjoni jekk aħna rridu napanzaw fuq dawn is-sistemi, daw is-smart għanna għandna bżonn approċ ġdid għal sussidji, għandna bżonn sistema sa' sussidi li tippermetti li reġuni daħlu enerġija fis sistema u sistema ta' trasport biex il-trasport ikun jista' juża dat tip ta' enerġija wkoll. Operaturi lokali u sistemi lokali jkun jistgħu jaħdmu mm, sistemi differenti. Allora qed immorru kontra tendenzi lokali, perżenti, Ġifiri, mux inkistru l-fabriki iżda nibnuhom. l punt. Ist äh, mir ein wichtiger laħmu pajis ma jieħor. Għanna reġuni li jmissu mal-frontieri li ħafna drabi u huma mbeda mill-gvern ċentrali imma għandhom ġirien naħa l-oħra tal-frontiera. Jkollok belt per eżempju li hija nofsa fuq naħa u nofsa fuq l-oħra u reġuni fejn eh, tradizzjoni ta' kooperazzjoni. Allura s-sessu ju wkoll din hija relevanti. Jekk daw it-tip ta' bliet jew tip ta' reġuni li qegħdin fuq mm, maqsumin bej reġun bej pajjiż differenti jistgħu jaħdmu flimkien. Għandif moħħi rapport ta' Sinjora Zeller fuq ir-regolament ta' kooperazzjoni, dwar l-element ta' kooperazzjoni territoriali. U din ma jena kun nistgħu navanzaw dik it-tip ta' kooperazzjoni Ewropea, dik tip ta' korp. Kif insibu fil-rapport ta' Sinjora Zalat. Dak, essenzjalment, dak li hemm fir-rapport tiegħi, dak huma l konklużjoni tijaj, Żewġ punti oħra forsi xtaqt nżid qabel ma naħlaq L-oriġinali ktibtu bl-Inglis. Għax nħabba li huwa suġġett pjuttost tekniku, akademiku, allura għanna nużaw il termini standard. Zur Sprachübersetzung Schwierigkeit, was ist genau das richtige Wort? Und deswegen ist das, die Originalsprache ist Englisch. Das heißt. Hemm xi diffikultajiet ta' traduzzjoni għal Ġermaniż terza termini tekniċi. Allora l-oriġinal huwa bl-Ingliż ħarist lej tranzuzzjonijiet u xiftit minnum frankament mumiex soddisfaċenti. Jena nati xie emendi għal-verżjoni ġermaniza biex nizgura li kollox posto. Ġekjaw kol verżjoni franċiza u għal-verżjoni pollakka Eh, mux ħanam il-ħofsib minn pollok tijaj ma tanċu għatajjeb, ma allora l originali huwa bl lingwist jek għandkom xie mistoqsija dwar l-lingwaċ u konċetti tekniċi, ekk joġobkom eh, ħarsu lej il-verżjoni Ingliża. Ich denke, wir werden ganz viele Änderungsanträge haben, auch der polnische Kollege, wenn er den Eindruck hat, im Polnischen versteht man. Bla dubju li ħikun ħafna mendi. Il-kollak pollak, bla dubju li għandu ħafna xjajt fuq dan għax għat interessa l-Polonja. Allora l-konċetti jemmek ħajkunu essenzjali. Ixtaq namel referenza għal dan emmek. It-tieni, qed applikaw regola 50, jiġifieri l-Kumitat Industrijali qed jippreparaw rapport ukoll, eh, ħdimt mill rib eh, mal-kollega. Hemmhekk għandna linja konġunta ħajkun hemm votazzjoni fil-Kumitat ta' Industrija. Mbagħad eh, mbagħad ikun mbagħad is-segretarjat ħares lej l-imamendi tal-Kumitat ta' Industrija għandhom nivvutaw hawnhekk dawk li le. Ġifri hemm xi hemm xi xogħol hekk ta' natura teknika biex ngħidlu hekk. Jiena ehm, ovvjament eh, eh, konta kanita li l-Kumitat tal-Industrija tiffoka fuq l-aspetti tal-enerġija għat li jena fokajt fuq l-aspetti raġjonali. Grazzi. Grazzi, għall-IPP Reġina, jkonna problemi bil-lingwa ċeka. Grazzi, Jiena nizgerakom illi traduzzjoni fil-ċekkija tajba, unbat fit-tini punt eh, nishtiq namel huwa fuq il-grids intelligenti. Eh, situazzjoni hija pjuttost komplikata. Aħna din il-termin, dan il-terminu aħna nsibuh spiss, il-terminu smart grids narawom, eh, specialment meta irridu nintegraw il-sorsi ta' enerġija, specialment dawk li ġeddu f'sistemi eżistenti. Irrid nammetti li jiena provajt nirsolvija eh, il-problema u provajt namlu ħafna drabi eh, forse qed neżaġġera ftit, però il-problema hija bħal jeti. Kulħadd jitkellem fuq dawn l smart grids, però ħadd għadu qatt smart grid. Hemm elementi ta' dawn il-grids li jiġu applikati b'xi mod jew lieħor f'ħafna sistemi ta' distribuzzjoni ta' enerġija. Però m'hemm l-ebda konċett żviluppat eh, totalment ta' smart grid, u anki fuq il-distribuzzjoni ta' enerġija, għadu ma' jeżistix da' U dana imħabba fuq il-fat li hija eh, e a kwistjoni iktar ta' riċerka milli ta' prassi. Per eżempju, għanna l-batteriji, batteriji jaħdmu sew, imma aħna għanna il-ġenerazzjoni tal idrogenu mill-ilma, però dawn il-sistemi huma kollha fil-fazi eh, ta' verifika, għadhom mhumiex eh, xerqa biex jiżużati f'applikazzjonijiet industrijali. Dan huwa dak li xtaqt ngħid. Fuq l-approċċ tar-rapporter, ir-rapporter ikkonċentra fuq element wieħed. Illi e, e, jiena iktar aħjar nsejħulhom smart energy systems u mhux smart grids dawn qegħdin jiffukaw fuq l-użu reġjonali ta' dawn is-sistemi jekk eh, jekk naslu għalihom dawn is-sistemi. Jiena e staqsejt lill komitat e, eh, janalizza kemm e, se jkun l-investiment f'dawn l-smart smart grids fl europa kollha kemm mi. U ċifri illi sissa tawni huma verament sorprendenti. Hemm ħafna elementi pożittivi Però rridu nibbilanċawhom kontra l-elementi negativi u l spiza Naħseb li l-aħjar ħaġa eh, f'dan il rapport eh, hija ħaġa eċċellenti fil-fatt hija essezzjoni fuq il-protezzjoni ta' data. Jekk dawn is-sistemi se jaħdmu għandna bżonn li konna aċċess għad-data fuq livell eh, personali jekk din id-dejta eh, tispiċċa fil-dej sbaljati, se tkun ħaġa perikoluża ħafna. tantu għu eh, importanti ħafna li din il-kwestjoni nirsolvuha u il-rapporter propju għaltinna fu dawn il-perikli. B'mod xiera. Hemm xi kwistjonijiet però li eh, nħoss li huma kontroversjali, per eżempju l-appell tagħha biex ikun hemm Eh, miri vinkolanti sar 2030 eh, L-effett tal-enerġiji li jġeddu, dawn huma kollha kwistjonijiet li għadna qed niddiskutu. U għal stanzi hemm żgur li forsi se niproponi emendi illi jistgħu neħu daqsxejn minn aggressività ta' din il-sessjoni. U mbagħad fuq l-effetti possibbili pożittivi fuq il-suq ta' xogħol, jien naħseb li l-iktar effett importanti hawnhekk tal-fotovoltaiċi li ħolqu eh, impiegi l-ikbar effett kien fi ċina Għal daqstant jiena kieku nkun inqas eh, ottimista anki jek eh, u għazguri li se jkun hemm effett pożittiv fuq il fuq il is-swieq ta' xogħol. Fuq dak li għandu x'jaqsam mal-kondizzjonijiet neċessari għal biex ikun hemm bażi ta' smart grids f'dan l-aspett, jiena naqbel perfettament mar-rapporter. Għanna bżonn dawn il-kondizzjonijiet bażiċi anke jekk hemm bżonn nimxu daqsxejn ta' kawtela. U għal darboħra, nixtieq nerġa' nfakkarkom fuq l-istorja tal-biokarburanti konna entuzjasti, hemm xi 10 tal- tal-biokarburanti tal fit-taħlita tal-enerġija, però fil-fatt hemm ftit. U m'għandniex nirrepetu, ma rridux nirrepetu l-istess żbalji e, e, illi mbagħad naqsu l-kompetittività tagħna. Smart grids iva, network reġjonali iva, però għandna bżonn ta' bilanċ kaut kaut. Grazzi, fissem il-soċjalisti issa Karen Kadimbank. Grazzi, President. L-għol net, nishtek li ringrazzja l-kollega Schroeder. Għalix kienet piuttost, kien piuttost kompitu diffiċli il-lantana u għalli naqsu il-CO2 u li nżidu l-indipendenza enerġetika u il-perċentuali ta' enerġija li t-ġeddet. U dan biss nistgħu nagħmluh jekk aħna naqdu flimkien l-operaturi kollha jiġu minn fejn jiġu fil-katina tal-enerġija. Hemm xi dubbi jekk dan u se jkun possibbli. Huwa veru illi aħna maħniex fil-stadju aħari, però nista' ngħid illi ir-raġun tiegħi fl-Awstrija huwa l-ewwel reġun illi fih il- eh, illi jas autosuffiċenti fl-enerġija. Eh, din il-ħarifa aħna eh, autosuffiċenti fl-enerġija. U is sanaddiħla E se nkunu anki esportaturi tal-enerġija. Issa, fl-1997 kellna finanzjamenti ta' 100 miljun euro mill-fondi strutturali Ewropej. Pratikament aħna ħdimna fuq l-enerġija tal-riħ. Imma kif diġa għal, em impiegi li ġew maħluqa fil-settur tal-bini u issa għanna 321 parki tal-enerġija eolika. Għanna miljon u 62 tonnellata ta' tonnellata li frankajna b'dawn il-parki ta' tar U għanna u koll f'Burgena u għanna Università Teknika li edha teduka, e, e, edha tħarreċ il-persuni li huma neċessarja għal manutenzjoni ta' dawn il-parki. Hemm ħafna għal daqstant hemm ħafna innovazzjoni fir-reġjun tana għandna 160 e, impek li ġew maħluqa f'din l-università f'dan il-qasam tekniku speċjalizzat, tistgħu taraw li dawn is-sistemi eh, eh, intelligenti huma sostenibbli kemm ekonomikament kif ukoll min-naħa tal-ambjent. U għal dastant, nixtieq ngħid li dan rapport huwa importanti ħafna. Ma rridux inħarsu biss il-flus li qed jiġu investiti biex jiżviluppaw networks, ma rridu anki nifmu anki eh, kif se jiżviluppa il-kapaċità ta' ħażna. Huwa veru illi dana nistaw namluħ l-ewwel billi ninvolvu ċittadini u t-tieni punt illi niżguraw l-iktar livell ta' protezzjoni ta' data. Inkella mhux se jkun hemm l-ebda inċentiv biex minn sistema ċentralizzata nimxu lejn sistema deċentralizzata. Van Nisteraw. Kif għalu oħlajn, oħrajn għabli għandi kommenti simili? Jina naqbel, mod ġenerali, ma' rapport li nistimalaw il-tkabbir u opportunitajiet ta' xogħol nistimulaw l-ekonomija neutrali minna tal-CO2 <clears throat> il-tkabbir Eh, intelligenti u hemm bżonn dawn niddiskutuha fil-plenarja x'hemm ħafna kwestjonijiet eh, reġjonali. Jiena rajt il-miri vinkolanti u dina kienet kwestjoni li iddibattejna ħafna. Ma qed nara wkoll illi hemm rakkomandazzjoni biex nimxu mill-għajnuna statali għal sorsi oħrajn ta' għajnuna U din hija ħaġa li rridu naħsbu fuqha. Wieħed jista' jistimolar riċerka qabel ma ssir kommerċali, ma meta niġu mbagħad l-installazzjoni ta' smart grids, jiena naħseb li għandna ħalluha fidejn il-suq ħiles. U rridu wkoll nevalwaw l-interess komuni ta' dawn il-proġetti. Attualment il-klim, il, il klim il formulazzjoni hija ġenerika ħafna il-klim fuq il-kompetittività, fuq il-kontratti, hemm bżonn nbidluha dawn huma żewġ kwistjonijiet politiċi li nixtieq li jiġu riflessi, jiġu indirizzati fir-rapport. Aparti dan jiena naħseb illi nista' ngħid li naqbel mar-rapport speċjalment rapproċ fil-fond tiegħu Eh, hemm bżonn użaw anki l-ispeċjalizzazzjoni intelligenti, però rajna l-eżempju tal-Burgenland, il-taħriġ tal-inġinieri żgħażagħ illi eh, hawn huma speċjalizzati fl-Awstrija, però hija ħaġa tajba. Fil-laqa tal-biraħ aħna kellna rappreżentanti tal-Tramuntana, l-Olanda, illi tkellmu fuq il-valur Eh, naturali ma dan għax għandhom sorsi tal-gas eh, f'pajjiżhom, però u ma jixtiequ jikkooperaw ma' reġuni oħrajn. Għal dastant minnaħa waħda għanna l-kompetizjoni u minnaħa l-oħra għanna l-kooperazzjoni mirata bejn ir-reġuni li jixtiequ eh, jixtiequ jibdew jesperimentaw b'dawn l-smart grids forsi nistaw nużaw regolamenti tal-Unjoni Ewropea biex nistimulaw dawn l-smart grids. Forsi dana se jisir fl-itre, ma nafx mux punt ċar da. Li muma il-punti li huma speċifikament itre u li muma dawk li huma speċifikament reġi, għal da stant ridun nazlu fuq x'sen votaw U dan huwa programm anki Horizon Umbat hemm se sezzjoni speċifiku għall-Istitut ta' Innovazzjoni u Teknoloġija. Hemm erba punti u wieħed minn dawn il-punti u wieħed minn dawn il-punti jimmira propju u fukat fuq il-smart grids. Aħna diġa ah, ħtarna ħames ċentri fl-Europa biex jitrattaw dawn il-networks tal-enerġija intelligenti. Għanna dawn il-istituti ta' riċerka u ta' taħriġ li rridu nizvilupaw. Huwa kompitu speċifiku u rridu niddedikaw eh, din il-ħidma u dawn huma l-punti li nixtieq ma imma jiena naħseb li dan rapport huwa opportunità eċċellenti eh, biex ikun hemm impatt eh, pozittiv fuq l-NGOs u biex ikun jista' jaqat flimkien miri tal-enerġija differenti. Hemm iktar opportunitajiet jiena naħseb, anke jekk huwa veru li se jkollna anki problemi kif qal Jan. Ma nafx hekk dan jkunx bil-riħi jew bil-ġeotermali jew sorsi oħrajn, hemm problemi, però rridu naqdu uh, dawn il- eh, sorsi flimkien u il-konsumatur għandu u koll jisir iktar indipendenti jista' jkun li jiġri anki l-konsumatur jgħid lejjen ma rridix din il-forma ta' enerġija għax jiena eh, qed niġġenera fil-bini tiegħi, fil-żona tiegħi l-enerġija. U l-Parlament jistgħu jkollu rwol hawnhekk fit-tisħiħ ta' drittijiet tal-konsumaturi. U sitt xhur oħra għandna l-elezzjoni u forsi din hija dan argument li nistgħu nużaw eh, pożittivament opportunità biex dinan impoġġaw fil-prassi. Grazie. Nirringrazzjaw di Elizabeth Schroeder tar rapport taħħa, jena nħoss li naturalment u għawtli, u eh, għacħar li għautli kemm minnaħa ambientali, kemm mm, ekonomiku għal xogħlijiet, ma importanti għalina bħala komitat għall-iżvilupp eh, reġjonali. U għalek huwa importanti li l kumitat tagħna l-rapport jagħmlu issa anki jekk aħna kellna diffikultajiet bil-enerġija li qed tiġeddet, aħna rridu anki jekk jikunu iktar jqumu eh, iktar u fil-fatt mhuwiex hekk, aħna għandna nifmu illi Hemm eh, diżastri enormi bħal ġara fl-Istati Uniti, fil-Filippini, fis-Sardenja u reċentiment anki eh, eh, fi gżira frodi f'pajjiż tiegħi. Dak li aħna nagħmlu fl-ambjent għandu kost għandu spiża għandu kost enormi. Eh, eh, fl-Istati Uniti 35 biljun, 10 biljuni fil-Filippini u ħafna vittmi, anke jekk id-dizastru ma kienx propju ekonomiku. Għal daqstant u ħafna iktar intelligenti li namlu investimenti eh, fl-innovazzjoni li nizvilupaw soluzzjoni ġodda u mux jiġrinna bħal kwartet stern u ma nħalsux l-ispiża tal-tibdil klimatiku. Għal daqstant, u importanti li aħna imbidlu il-modell tal-enerġija. U xi dan l-iżvilupp intelligenti b'dawn l-grids intelligenti aħna nistgħu niżviluppaw anki fl-iżar belt l-enerġija li għandha bżonn. U dan huwa importanti ħafna anke għal limitazzjonijiet li għandna fuq il-budgets gżejjer minn fejn iġijien fl eh, tal eh, ta' nofsinaru fi Kreta, aħna eh, irridu ninvestu 700 miljon, u aħna kiku aħna ninvestu 700 miljon kull sena fil-enerġija qed tiġġedded ikonna ħafna iktar fuq ix noddu, fuq ix norbtu għax bekk nkunu nistaw nużaw dawn e-sorsi u naqdom ma' produttur ma' setturi ta' produzzjoni bħal turizmu u anki ma' navigazzjoni e, e, u anki ma' ma' links e, ma' l-parti kontinentali tal-pajis għal daqstant dak li qed li għanna nitolbu issa u għalin ninkludu dak li qed nitolbu aħna flok ma' najdu irrid namlu Eh, rridu naqta u tant miljoni fil-pensjoniet, ġile, rridu ninvestu 700 miljon fil-grids intelligenti. Bara minnek? B'din l-istrateġija nkunu nistaw anki innaqsu differenzi bejn l-ugwaljanzi bejn reġuni oħrajn. Hemm ċerti reġuni li huma foqra għax eh, iridu jimportaw kollox il-frott l-enerġija jiridu jħalsu għal eh, għal-links għal-kollegamenti bil-bahar mal terraferma u jistaw jużaw eh, eh, l-enerġija li tiġġeddet anki biex jgħinu trasport. U dan nistaw naqduh mal-sistemi ta' trasport, mal-tarsni li għaddejn fi krizi bħadda żmien għal-daqstant dak li huwa importanti eh, fil-periodu 2014-2020 tal- Affas finanzjarju, irridu aħna nejnu l-reġuni biex dawn l-investimenti jipjanawhom. Però biex jagħmluh da rrit ikollhom il-arfin, rrit ikunu jafu illi jeżistu dawn il-problemi. Hemm reġuni li huma avanzati ħafna. E, imma f'ħafna reġuni oħrajn anki il-kelma e, grids intelligenti għazbiz għatma ma semaw biha. Għal daqstant importanti li informawhom u nqajmu il-kuxenza fuq dawn il-kwistjonijiet. U kwistjoni oħra aħarja illi jgħam semmija b ċar fir-rapport ta' Elizabeth hemmhekk miktub illi ċerti eh, kategoriji ta' għajnuna statali għandhom jiġu konsiderati kompatibbli mal-su eh, intern. Għaliex il-su waħdu mhuwiex se mur fil raġunijiet periferiċi biex jgħajnom jiżviluppaw il-grids tagħhom. il su intern mhux se jagħmlu dal daqstant Dana u dawn huma tip ta' reġuni, reġuni ta' gżejjer, dawk marġinali fejn dawn il-lajnuna statali nistaw nipermettaw, nipermettu għajn id-deskrivuhom dawn. U ovvju illi e, f'qasam e, e, f'zona żviluppata jkunem hemm ħafna iktar sviluppi imma għal dawk li għadhom lura, għal dawk fil-gżejjer, għal dawk periferiċi, għal dawk tal-muntanja, din l-għajnuna għandha tkun kompatibbli. Grazzi. E sur Skeringen mill-Sinjura e Skeringen mill-Kommissjoni. Grazzi. Jiena reprezenta il-Direttur Ġenerali għal Politika Reġjonali. Umbat hemm il-kollegi mill-DG tal-Enerġija. Minnaħat tal-Komissjoni aħna naqblu naturalment fuq il-rwol kruċali tal-reġuni u tal-ibliet f'dan il-qasam għal eh, miri ambizjużi tal enerġija. U kif hemm deskritt f'dan il-rapport hemm bżonn li imbidlu sistema ta' enerġija kollu kemmu għal daqstant hemm bżonn ta' ħafna riċerka u innovazzjoni, speċjalment fuq il-ħażna tal enerġija. U kif intkom tafu aħna e, edin nistennew f'dan il-qasam illi ikonem iktar investimenti anki fl-enerġija li t-ġeddet fl efficienza ta' enerġija e, għal grids u anki fil ċerka u innovazzjoni f'dan il-qasma. U għal grids intelligenti aħna naturalment e, et nistennew anki li jkun hemm investimenti privati sostanzjali u aħna nishtiqu inħedġu l-istrumenti finanzjari f'dan għasam biex ikun hemm iktar self, garanzija, equity, tipi differenti ta' strumenti finanzjari eh, biex ikun hemm l-investimenti privati bil eh, appoġġ minimu pubbliku. Kif eh, għalu, aħna edin fil-stadju bikri u aħna nħossu li l-investimenti pubbliċi jista' jkollhom rwol importanti biex jiżviluppaw eh, xi proġetti pilota biex jippruvaw u biex nifmu x'inhuwa eh, eh, tip ta' modell tajjeb f'dan il-qasam u kif nistgħu aħna e, niddistingwu bejn data teknika u data non teknika f'dan il-qasam u nifmu x'jista' jsir u dan il rapport għal din il raġura u fuqtu u utli specialment meta jsemmi l-eżempi konkreti biex nifmu xinuma l esperienzi eh, reali biex ikun jistgħu jispira u għajmu l-kuxjenza biex eh, naraw kif verament dawn jistgħu jiġużati f'dan il-qasam. U anki fil- eh, riċerka konġunta Eh, hemm ukoll xi riżultati biex tkunu tistgħu taraw intkom tagħmlu jkollkom referenza għal dak li sar sissa. E, fil-fatt dan wkoll huwa marbut mal mal-għajnuna statali e, illi e, ġim semmi anki fil-rapport il-guidelines futuri fuq l-enerġija ambientali għadhom qed jiġu preparati se jkun hemm konsultazzjoni pubblika fuq dan is-suġġett fuq dawn il-input u kontribuzzjoniet irridu nżommu moħna. Għal-dastant dan u il-preparazzjoni ta' dawn il-programmi eh, bħalissa għadhom għaddejjin għal-dastant u importanti anki kif għal eh, Sur Krisagelos biex inqajmu il-kuxenza, l-arfin fuq dawn il-possibilitajiet fuq kif il- finanzjamenti jista' jużati biex nimxu l-qoddim f'dan il- qasam. Grazzi tar-rapport. Thank you and, and... Grazie ħafna, grazie Signora President tal tajt din l-opportunità l-DG Enerġija. Jena surpanek mill-kap ta' din taqsima anke fuq il-grids intelligenti. Nishtiq nżid xi punti li semmew il-kollegi Speċjalment nisħaq fuq il-punt li għajmet dwar numru ta' proġetti ta' grids intelligenti li diġa jeżistu u diġa fondi investiti dawn it-tipi ta' teknoloġiji. U għalhekk ma jkunx korrett li nqisu li dawn il-grids intelligenti u xi kunċett ta' miraġġ li ma jeżistix fil-prattika, fil-realtà, Le, edinem, hemm nistgħu nuru kif il-grids intelligenti jistgħu jaħdmu fuq bażi reġjonali, nafu li l-affarijiet qegħdin hemm imma mhux il-kunċett stess mhux żviluppat jeħtieġ li jibba jevolvi, imma hemm progress enormi li diġà nkiseb u hemm possibilità li nkomplu nibnu fuq dan biex inkomplu nkabru l-ambitu tal-grids intelligenti fl-Ewropa. U ma meħtieġa l-benefiċċji tqajmu kemm fir-rapport kif ukoll fid-diskussjoni llum, rajna eżempi ċari ta' benefiċċji fil-ħajja ta' kuljum tagħna fl-Istat membru tal-Unjoni Ewropea rajna mod partikolari xi ħsara jista' jiġri jekk dawn il-grids intelligenti ma jistgħux kampaw mar-realtajiet tal-ħajja, bħal pereżempju avvenimenti ta' temp importanti jew inkella sbilanċi soċjali li jistgħu joforqu minn dawn il minn dawn l-affarijiet, mid-domanda u mill-provista. Għal daqstant, saru stqarrijiet importanti hawnhekk jiena nixtieq ngħid kentejn oħra, forsi aħna konna nħidu pjaċir naraw aktar eh, xprun fil-rapport li mux biss ikun hemm il-privatezza u l-sfidi l-oħrajn soċjali li huma punti ewlenin għall appoġġ soċjali li m'għandniex ninjaraw u huma ewlenin għall l-użu dejjem aktar tal-grids intelligenti, imma aħna xtaqna naraw ukoll li ċittadini rridu jaraw il-benefiċċji ta' dawn il-grids għalhom infushom. Mhux biss iridu jkunu involuti fuq livell lokali biex iħossuhom assoċjati ma' dawn imma jridu eh, jaraw li jkun hemm benefiċċji tanġibbli għalihom Dan ir-rigward importanti li mhux biss ikollhom serħan il-moħħ li hemm protezzjoni tad-data ma jkollhom kontroll sħiħ dwar x'jiġri fuq id-data u għandhom kull possibilità li jażlu huma liema data tmur għand liema partijiet. Id-data m'għandix tkun fidejn il-partijiet li jkunu qegħdin eh, imexxu l-grid, ġifier ħafna drabi jkunu l-operaturi, iżda id-data kemm jista' jkun possibbli titkun tkun aċċessibbli għal partijiet oħrajn li jistgħu jagħtu servizzi addizzjonali li lin minn dak li jista' diġà qed jikseb mill-operatur tal-grid. Dan huwa punt li jorbot mal-importanza ta' sistemi ta' kejl, tal-arloġġi ta' dawn il-grids tal-enerġija. Ta dawn l-elementi intelligenti mhux qegħdin jissemmaw fih dan il-grids intelligenti. Dawn huma ġebla ta' xewka ta' dan ta' din is-sistema u għalhekk importanti li dawn il-grids intelligenti jitwet u imma jitwet u anke billi nirrikonoxxu kemm huma importanti l-arloġġi intelligenti biex ikejlu l-enerġija. Għaldaqstant irridu niżguraw li l-flejjes kollha li npoġġu f'dan il-qasam waslu biex ikunu jistaw jaqdu mhux biss iċ-ċittadini imma anke l-konsumaturi individwali u mhux biss l-operaturi tal-grid. F'xi każijiet dan jiġri imma f'xi każijiet fejn hemm opportunitajiet biex forsi jsir xi titjib anke fuq rapporti ta' tqabbil fuq opportunitajiet li jisħu dawn imma naħseb li għandna bżonn ukoll appoġġ politiku mill-Parlament u l-Kunsill. L-aħħar punt. Il-rapport jiċara li mhux biss l-istati membri rridu jkunu involuti imma anke l-gvernijiet reġjonali. Dan huwa ovvju meta nitkellmu wkoll dwar l-użu tal-fondi strutturali, imma mhux biss il-gvernijiet reġjonali rridu morru lil aktar baxx minn hekk, anke l-gvernijiet lokali Dan is-semma fil-rapport, dan essenzjali għanna għodda tajje fejn il-Parlament u l-Kunsil eh, jaħdmu fl-imkien hemm il-patta sintki li ospita bosta eh, fejn il-Parlament ospita bosta eh, gvernijiet lokali biex dan ikun ta' li jom is-sintki l-komunitajiet lokali u mhux biss il-gvernijiet raġjonali jaraw il-benefiċċji ta' din il-promozzjoni tal-grids intelligenti tal-enerġija. Grazzi ħafna. Żewġ minuti diġa tennaqru mill-ħin tar-rapport li jmiss. Ġifiri zom fil-qosor jekk jogħġbok fil-kommenti tiegħek. Iva fil-qosor ħafna ħanżom. Tajti Sinjura Schroeder. L-ewwel l impiegi it-waqqif ta' installazzjonijiet ta' enerġija ġeja mix-xemx mhux neċessarjament ħatwassal għal impiegi f'dan ir-raġun ħafna drabi ikunu impigi żgħar tekniċi meħtieġa għall-installazzjoni, għall eh, verifiki, jekk iġet jaħdmu tajjeb, u teknoloġija informatika l-iktar, mhix kwistjoni tal-produzzjoni ta' turbini tar riħ jew panowijiet tax xemx, iżda għandek il-bini, it-teknoloġija informatika, inġiniera, inġiniera tal-elettriku, speċjalment dawk li jaħdmu fil-qasam tal-manutenzjoni, fil-tekniċi tal-sistemi ta' tisħin u anki mod partikolari dawk li jaħdmu fil-qasam tal-kostruzzjoni. Ġifiri dawn huma impigi ekkim sejħa klassiċi, konvenzjonali li jkunu anke fuq livell reġjonali, imma bżonn ta' taħriġ speċjali. Ġifieri nirringrazzja lis sinjura Kadenbach tal-li suġġerit li għandna nitlu aktar fid-dettall fuq dan il-punt il-sors fotovoltaiku mhux l-unika sors disponibbli. L-enerġija mill-art, per pereżempju il-sħana fl-artijiet, l-enerġija ġeotermika, l-installazzjonijiet idroelettriċi, daw kollha possibiltajiet li hemm u dawn ivarjaw minn reġun għal ieħor. X'sors ta' enerġija jistgħu jużaw pal enerġija li t-ġeddet u li tista' tippromovi l-indipendenza tar-reġun ċifri l-Kummissjoni tista' twet titriq biex turi xem possibiltajiet għalġejjieni immen possibiltajiet varji li jistgħu jintużaw. U hemm postijiet fejn tant huma eċċellenzi li jistgħu jestendu l-użu tagħhom ta' ejjun differenti tal-enerġija. Is-suq qed jinvesti f'dan. Il-qasam ma nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni talli qalet li s-settur pubbliku qed jipprovdi sussidi li jistgħu jibdow jagħtu nifs il dawn il-proġetti. Għanna bżonn possibiltajiet ta' sussidji trasversali. Dan għandhom jiġu ġenerati biex bekk is-settur pubbliku jista' jkollu dal-effett li qajjem l-affarijiet fuq saqajhom billi jkun hemm pereżempju taħriġ għal speċjalizzazzjoni f'dan il-qasam. Ideja tajba din. Jiena grata lill kummissjoni tal-li ma għalli naħħaw il-punt tal-monitoraċ u ta' skrutinju. Punt importanti dan, il-gvernijiet lokali koperti u koll u forsi issa irridu niċċaraw dan aktar. Fuq l-arloġġi intelligenti li kejlu l-enerġija. Tajjeb, aħna ħsibna li dinija iktar kompetenza tal-Kumitat ITRE. Ġifiri dinija tweġiba tijaj għalik. Dan iktar xogħol li fuq il-Kumitat tal-Industrija, Riċerka u l-Kummerċ. Għandhom l iskadenza tagħhom qed jaħdmu fuq il-kompromessi, ġifri ħalluhom jagħmlu x-xogħol tagħhom u mbagħad jekk l-affarijiet eh, idumu daqsxejn nindirizzawha aħna mill-aktar fis. Niżguraw li tkun qedem u ngħinuhom bl-emendi biex bekk tasal għal plenarja. Dan huwa l-isfond, hemm kwistjonijiet tekniċi li jiena ħallejt barra għat-tapposta għaliex qed naħdmu taħt ir-regola 50 jekk ma jsemmux dawn il-punti niżgura li litre irresqu dawn il-punti fil-ħin propizju. Grazzi, grazzi tal-kooperazzjoni, naħseb li ħnispiċċaw b'rapport tajjeb, nirringrazzjakom il-koll tas-suġġerimenti li għamiltu. Ħankomplu naħdmu fuq dan il-punt, grazzi. Grazzi, punt importanti ħafna, nirringrazzjak ħafna għall-approċ li kellek u informakom li aħna batna l-rapport li Shadows fil-konsolenti ta' Shadows eh, bil-qoddim ħafna għax għandna skadenza qasira ġifri saħda sal senar 28 ta' novembru għax imbagħad nivvetaw fil-laqgħa ta' Deċembru. Ġifri din l-unika deċiżjoni li nagħmlu sissa. Ġiddeċiża kif qed jgħiduli u issa nistgħu ngħaddu l-punt li jmiss fuq l-aġenda. Għandna ħin limitat ħafna u ssikom il-koll daw kollha li se jitkellmu biex iżommu mal-ħin. Għanna rapport li jmiss fuq l-agenda punt numru 5 l-impriża konġunta tal-industri f'bażi bioloġika. Il-rapporter hija il-Sinjura Luka Ċjewska. Grazzi, President, nirringrazzja l-Koordinatur, Sur Lambert. Jina vera kontenta li huwa rappresentant tal-Kumitat ITRE għaliex jina nemmen u nittama li r-rekomendazzjonijiet kollha tagħna jiġu adottati mill-Kumitat ITRE. Sinjuri, jiena naf li l-koll intom konxi li waħda mill-isfidi li qed taffaċċa l-Unjoni Ewropea hija propju l-enerġija. Neħtieġu indipendenza tal-enerġija kemm jista' jkun possibbli biex inkunu indipendenti miż-żejt Ġifiri dawn iż-żminijiet ġodda jeħtieġu inizjattivi ġodda. Għanna bżonn industrija li tkun ibbażata fuq il-biokarburanti. Għal daqstant, xinu għalan ta' dan il-rapport tiegħi? Dan il-rapport għandu lan biex jiprofa joħloq sħubijiet bejn dawk l-industriji eh, bazi bioloġika biex jorbot ma' Industrija oħrajn biex ikun hemm kofinanzjament ma' min iwaqqaf dawn l-entitajiet. Bħala rizorsi mill-2014 sal-2020 hemm biljun euro allokat mill-Unjoni Ewropea li jimslu sa 3 biljun euro li huma provduti minn konsorzju. Il-mistoqsija li jmiss issa hija min hija min se jkun l-konsorzju Il-tweġiba hija li tkun organizzazzjoni mhux kommerċjali li tkun tista' tivvaluta il-katina tal-produzzjoni għal din l-industrija bażi bioloġika, ġifieri cluster żgħar, l-SMEs, l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ, il-pjattaformi tal-teknoloġija informatika, ġifieri kważi kull entità tista' tapplika biex tissieħ f'dan il-konsorzju u mbagħad ikonna sa kważi 60 entità, per eżempju KLM, linja tal-ajru, Unilever, għanna madwar 80 istituzzjoni ta' riċerka, universitajiet, negozji żar ġodda li huma interessati fit-teknoloġija. Dawn kollha, ġifieri naħseb li ovvja li din it-tip ta' kooperazzjoni sertejna biex nelbu il-problemi ekonomiċi. Mhux biss naħseb li hija innovazzjoni mill-isbaħ bħala sors u l-valur ta' dan huwa stmat ta' iktar minn 200 biljun euro sal-2020 anke fit kartir tal-impjiegi per eżempju, imma anke biex ikun hemm prospetti għad żoni rurali. Għal daqstant l-an ta' din l-inizjattiva huwa li joħloq imprizi konġunti bbażati fuq sħubijiet ġodda bejn il-privat u l-pubbliku, bejn il-kummissjoni u l-industrija li jkunu jistaw jiffinanzjaw ir-riċerka u l-innovazzjoni. Għanna nipromovu enerġija innovativa u l-produzzjoni tagħha. U għanna nipromovu wkoll prodotti ġodda tal-konsumatur li jistaw jiġu prodotti mill-biomassa Ewropea. Għanna nipromovu modelli ġodda ta' negozju li jisaxħu negozju fuq il-livelli kollha mill-fornituri tal-biomassa, bdiewa għall-installazzjonijiet tal-raffinar, eccetera. Ġifiri jkun hemm ukoll rabtiet intersettorjali li huma importanti wkoll. Tejn biex tibni impjanti moderni ġodda tal-proċessar eh, tal-biomassa Aħna nħossu li r-reġuni li deċidow jispeċjalizzaw din it-tip ta' industrija għandhom ikunu mistiedna biex jipparteċipaw f'kumitat ta' implementazzjoni flimkien ma' istituzzjonijiet ta' finanzjament bħal pereżempju il-Bank Ewropew għall-Investiment. l-IB. Nemmen li dawn it-tip ta' reġuni għandhom ikollhom kull opportunità biex ikunu involuti bisħieħ mod attiv f'dawn it-tip ta' swieq innovattivi. Waqt li kont qed nħejji din l-opinjoni, provajt kemm jista' jkun possibbli nifoka fuq it-tisħiħ tarwol li dawn tipi ta' kooperazzjoni msaħħa jistgħu jaqdu u kif il-gvernijiet lokali u reġjonali jistgħu jikkontribwixxu għal dan is-suġġess konġunt ta' din l-impriża konġunta. Jiena naħseb li approċċ minn isfel għal fuq huwa t-triq għas-suċċess. Nistaw għanna ninvolvu entitajiet lokali kemm jista' jkun u dan jippermettilna nistabilixxu jew inkella inħadnu soċjetà kuxjenti dwar l-enerġija. L-sfida makroekonomika oħra li għad taffaċċa l-Ewropa hija li nsaħħu r-rabta bej l-entitajiet pubbliċi, l-industrija u r-riċerka. L-ekkim sejħa Triple Helix. U dawn it-tip ta' imprizi fuq tliet saffi huwa l-muftiħ biex dawn l-innovazzjonijiet jibdew jaħdmu din it-tip ta' approċ ġdid għandhom jistabilixxu impjiegi ġodda bbażati fuq il-kooperazzjoni kollha tal-atturi kollha involuti fil-ħajja ekonomika. Kwistjoni oħra li tajt ħarsa leja huwa li natu namlu użu sħiħ mill-kapital intellettwali. Billi nqisu per eżempju iċ-ċirkostanzi individwali ta' zoni lokali imma anke tal-bdiewa individwali. Il-President qalet li l-ħin qed jafas ma tanċanna ħin u għalhekk mhux se nkompli nitkellem, nirringrazzja l kulħadd tal-involviment tagħhom u nkun lesta nisma il-kommenti u suġġerimenti tagħkom jew xi mistoqsijiet li jista' jkollkom. Il-kollega mhux qiegħataw u ma u għalek ma jafx li t-ringrazzjaħ tal-kooperazzjoni li kellek miegħu. Issa ngħaddi l-mikrofonu lill-kollega Nilsen. Grazzi, nishtiq nirringrazzjak rapporter għal dan il-rapport, hija inizjattiva mill-laqwa, ovvjament hemm affarijiet li nistgħu ntejbu f'dan ir-rapport u jiena nixtieq insemmi mod partikolari punt għax jien interessat fuq dan ġej minn tramuntana tal-Iżvezja u anke fil-Finlandja hemm ħafna foresti li jistgħu jintużaw biex jipproduċu il-biokarburant biofuels. U għalhekk jiena vera interessant fuq dak fuq dan is-suġġett. Nixtieq nisħaq li meta jkun hemm din it-tip ta' kollaborazzjoni rridu nifmu eżattament min qed iħallas għaliex min iħallas ta' sekwit huwa dak li jiddeċiedi. Ġifiri, kulħadd irid ikun jista' jkun involut f'kull livell, anke diet iż-żar, l-entitajiet iż-żar, ir-reġun iż-żar, kulħadd jista' jkun jista' jagħti is-sem tiegħu mhux biss il-Unilever jew inkella kumpaniji bħal dawn kbar li jieħdu deċiżjonijiet kollha xi taħallsu l-aktar. Ġifir rridu jkun hemm involviment anke fuq il-livell operattiv għax hemm ħafna reġuni li huma mitħla ta' dan is-suġġett li joħolqu strateġiji raġjonali anke għal biokarburanti. Għal daqstant, aħna fiħdan dan il-Kumitat nitkellmu dwar kompetenzi reġjonali wkoll. Dak dik ir-responsabilità tagħna u għalhekk irridu ngħidu li dawn l-entitajiet huma parti mit Dan huwa settur li jista' jwassal fil-fatt ta' tkabbir. Imbagħad hemm punti oħrajn li qajmet ir-rapporter li aħna naqblu magħhom. Anke l-Kummissjoni se tikkontribwixxi, però jiena nixtieq niġbed l-attenzjoni li hemm din ir-riskju li qed nisugraw li jkollna għax hemm il-kumpaniji kbar li jistgħu jkollhom iktar jeddiet mill-entitajiet iż-żgħar. Fernandez, jek jogħġbok. For the Greens. Oh, you don't want to speak. Ma tix titkellem? Le? Tajja kwest. Mela m'għandniex kellim oħrajn? Sur Van Nistelrooy, jek Dobji? but it doesn't mean that no chapa move Chapamovu Popolsko. I don't speak Which Polish. Is a pity. Ma nitkellimx bil-Pollak. Hasra, ma ma jfissirx ma nix nitkellem. Għanna dibattitu fi 11 fil-Kumitat ITRE fuq il-GTIs. Hemm xi disa jew 10 minn daw il-GTIs u GTI xini? tindirizza l-industrija, fil-fatt il-Kumitat tal-Industrija hemm ħafna msieħba li jixtiequ jinvestu f'dan il-qasam, ġifirija iktar immirata bħala approċ għandek l-implementazzjoni u tieħu responsabilità f'aġenda komuni. U għalhekk għandek biljun euro jew madwar biljun euro li qed jiġu allokati, dan hemm dibattitu fuq iċ-ċifra eżatta, fuq il-flejjes eżatti li ħajkunu allokati fil-budget, għandek 2.8 biljun euro bħala investiment mill-industrija li qegħdin hemm u din hija xi interessanti ħafna x'hemm tara impens hija. Mhix biss studju, imma investiment ta' veru fl-implementazzjoni tal-industri bażi bioloġika għal-futur. Nixtieq nisħaq tassow l-opinjoni li qajmet Elizabeth. Għaliex tisħaq ħafna fuq li tifrex din il-teknoloġija dawn l-approċċi. U il-punt huwa dan, jekk tħares lejn li moddi u GTIs li kien hemm u tara li ma' pajjiżi kienu involuti, tara li speċjalment dawk l-inizjattivi li jiġu mill- L-istati membri, kem sejħa l-antiki tal-Unjoni Ewropea, li l-om l-aktar, huma l-iktar li kun involuti, anke jek tħares lej l-kumpaniji differenti involuti, l-pajizi kolla li kun involuti, dawn l-affarijiet jistgħu jitwet u kullimkien, mhux ċertu pajjiżi biss, imma jrid ikun hemm min eh, ikun qed jimmira posta fuq dal-affarijiet, min ikun qed jinvesti f'dal-affarijiet. Tista' ssir ramanija per pereżempju, tista' ssir ħafna raġuni, però jrid ikun hemm biżejjed għarfien dwar dawn il-possibilitajiet, għalhekk irridu nifirxu kemm jista' jkun il-possibilitajiet ta' dawn it-teknoloġiji. Hemm anki l-involviment tal-istituzzjonijiet tar-riċerka jew l-istituzzjonijiet xjentifiċi Dawn kollha importanti li ninvolvuhom u nħossli dawn l-aspetti ta' dwar il-koordinazzjoni u dwar li nużaw eh, l-istrumenti kollha interreġjonali biex ikollna tassew din il-kooperazzjoni huma f'waqthom. Ma rridux neskludu dawk ir-reġuni speċjalment fejn hemm involviment anke tal-kumpaniji, però nafu li din hija aġenda fermusa u rridu naraw x'relazzjoni għandha mal-attivitajiet tagħna f'dan il-kumitat. Dan punt ewlieni għaliex forsi uħut minn dawn il-kumpaniji huma fuq net fl-użu ta' dawn it-tip ta' dawn it-tipi ta' teknoloġiji u dawn il-possibilitajiet il-ġodda, imma mbagħad tittara l-implementazzjoni, għax l-implementazzjoni da tkun kullimkien għax biex taqleb lejn ekonomija bbażata fuq eh, il-biomassa jew il-biokarburanti m'għandix tisseħ biss fiż-żoni urbani imma anke fiż-żoni rurali. Grazzi ħafna tal-li qajjimt dawn il-punti u għanżom kuntatt tajjeb mal-kollega biex dawn il-punti jintlaqgħu. Forsi nkunu nistgħu nixbu aktar progress fid-dibattitu wara l-11 fil-Kumitat itre. Grazzi. Grazzi. Mill-Kummissjoni għanna s-sur Veraħtet. Jishtiq jagħmel xi komment? Jekk jogħġbok. Thank you, Chair. It's, uh, uh, my name is Baron Fractured indeed. I'm with uh, DG Research and Innovation. Uh... Jina mid DG Riċerka u l-Innovazzjoni. Nirringrazzjak tar-rapport li fassalt, rapporter, anke l-kummenti li għamilt. Rapport tassow eccellenti li huwa komprensiv u utli ħafna. Nirrikonoxxu ħieħ l-importanza li jkun hemm biżejjed kundizzjonijiet ħalli jkun hemm integrazzjoni tal-dimensjonijiet reġjonali. Ma jistax ikollok strateġija tal-industrija bażi u bioloġika mingħajr ma jkollok strateġija reġjonali u viċeversa. Dan jimxi jitfit mal-ħtieġa li jkun hemm integrazzjoni sħiħa u ż-żewġ elementi jsaħħu l-xulxin biex ngħidu hekk. Aħna għanamlu proposta regolament tal-Konsill u dan irid jimxi id fit fil-fatt mal-miżuri politiki reġjonali u aħna napoġġaw dan l-approċċ ukoll. Nixtieq nitkellem dwar punt partikolari li qajjem is-sur Nielsen brabta mal-proċess ta' taħita deċiżjonijiet fil-kumpaniji involuti. Huwa kruċali dawn it-tip ta' inizjattivi jkunu trasparenti, miftuħa bħala parteċipazzjoni fi klim ieħor irridu nkunu ċari li din mhix impriża konġunta li titkun minn wara l-kwinti, anzi rrid ikun hemm l-involviment sħiħ attiv tal-partijiet kollha interessati u dan jinkludu wkoll l-awtoritajiet reġjonali ta' bilħaq. Ir-reġuni għandhom rwol x'jaqdu wkoll fir-rigward l-inizjattiva meta tiġi biex tiġi implementata. Għalhekk għandek programm ta' innovazzjoni li tiġi proposta hawnhekk ma' innovazzjoni u riċerka eċċellenti miexejn xejn mingħajr ma mbagħad twettaqa biex il-proġetti sarrafhom fatti tangibli. Għal daqstant dawn it-tip ta' inizjattivi se joħolqu l-opportunitajiet għall-istati membri u r-reġuni kollha madwar l europa Grazzi. Zveta, would you like to... Grazzi ħafna. Zveta, ma nafx forsi tixtieq tagħmel xi kummenti tal-aħħar. Mm, kull ma xtaqt huwa nirringrazzja lil kulħadd tal kummenti li huma għamlu, verament kuntenta li kulħadd jaqbel dwar dak li huwa importanti li kemm hija importanti din il-kwistjoni u kemm eh, huwa importanti l-involvu r-reġuni biex din il-proġett jifunzjona. Verament nemmen li jek nistabilixu dan il-konsorzju, nizguraw l-gvernijiet, l-intraprizi, l-universitajiet, Politechnics u oħrajn, l-Istitut ta' Riċerka, daw il-korpi kollha, daw l-istituzzjonijiet kollha jkunu entuzjastik u jinaqdu b'din l-inizjattiva l għandu l-intenzjoni li jadotta dan il-rapport eh, fid-9 ta' jannar, aħna jkonna nivotaw f'Deċembru, għalek eh, il-ħin disponibli għall-emendi huwa verament qasit 20 eh, ta' Novembru f'Ofsenar. Naddu għal punt 8 tal agenda tagħna li s-sursilagi ħajħu place jihu post Ivars Godmanis. S-sursilagi. Grazie ħafna, Signora President, kollegi, fisem Ivar nishtiq niskużaru għax ma setax jiġi għal din il-laqa. Għan nofra l-opinjoni tijaw fuq l statistika l-proċedura ta' bilanċi makroekonomiċi. Il-proposta l-Komissjoni hija sibuha saret fil-kontest biex tajjeb il-governanza ekonomika tal-Unjoni Ewropea l-strateġija tal impiegi u tkabbir. Flimkien ma l-mizuri li jeżistu l-Komissjoni fil-proposta tagħha stabbilit regoli biex jindunaw malaj u nagħmlu prevenzjoni u korreġu l-sbilanċi makroekonomiċi li jistgħu joħorġu u jew ikomplu fil-żona euro u fl-Unjoni Ewropea rapporter foka eh, fuq eh, diversi aspetti u jgħid li il-fondi strutturali flimkien mal-fondi eh, tal-sajt u tal-rurali jippreprezentaw ammont importanti kbi, importanti ħafna tal-investiment pubbliku Ewropew. U u jekk jiġu sospiżi dana jista' jwassal għal zbilanċi ikbar fl-Stati membri. U jinnota li s-suspensjoni tal-fondi jista' jwassal għal zbilanċi makroekonomiċi eh, u dan il-proċedura għandha tintuża bħala l-aħħar eh, possibilità meta wieħed jieħu nota tal-qat eh, faqar u tnaqqis u l-ingatura tagħhom għan bżon li kunem statistika ta' kwalità uh, fi żmien fil-waqt, biex ikun għandu jkun hemm kooperazzjoni mill-Istati membri biex ikun hemm applikazzjoni koerenti tal-proċedura tal ta' um, sbilanċi makroekonomiċi eh, statistika u importanti. Il-rapporter jħoss li l-proposta għandha żomm lista ta' indikaturi li għandhom jiġi analizzati u jgħamil referenza eh, li jkunem kualita ta' statistika ta' kualita għal dan il-proċedura ta' bilanċi makroekonomiċa. Għall-IPP, Madam Kuċaċiewska. Sprawozdawcy e, za interesujące poprawki, jakie. Grazie. Ringrazio il rapporteur Grazzi u koll tal-emendi del-prezentazzjoni. Eh, evidentement l-istatistika tajbin una forma biex u wieħed kollu risposta adekwata mill-Unjoni Ewropea fuq daw il-kwestjonijiet u dana fl-istess ħin t tpoġġu l-Unjoni Ewropea f-pozizjoni li t tirreaġixxi għal daw tip ta' sbilanċi makroekonomiċi huwa verament essenzjali li konna sistema li wieħed jistajbda fuqha ta' statistika biex wieħed kif juħed jottieni dawn l-istatistika kif jiġu preżentati huwa speċjalment importanti għall sbilanċi eh, makroekonomiċi. Din hija ħaġa essenzjali. Dak li rridu nagħmlu huwa eh, ikonna test ta' regolament li huwa koerenti u li m'għandux eh, l-ebda dubji. Għandna din it-terminoloġija ta' risorsi li huma użati biex wieti proċess tal-istatistika. Jowymi uġendami statystycznymi, a także lepsze... Nazjet kooperazzjoni ma e, l autoritajt nazjonali u għanna bżon statistika ħjar għal proġetti transkonfinali u kif ukoll għal zoni rurali urbani. Jekk aħna jkollna daw tip ta' statistika, aħna jkollna stampa ħjar ta' kif qed iżviluppa l-ekonomija mhux biss fil-livell tal-istat u nazzjon, iżda anki fir-raġuni eh, speċifiċi tal-Unjoni Ewropea. Dan ovvjament għandax taqsam dik l-opinjoni li jena ħassejt namel amendi fuqom. Grazie ħafna, Patrice, biex jgħataw, u maħat li hu posta Nikos forsi għal ħodor Nikos għal ħodor Είναι σημαντικό ότι πρέπει να έχουμε καλή ποιότητα στατιστικών δεδομένων. Għanna bżon statistika ta' kwalità tajba, evidentement. U għanna indikaturi, għanna bżon indikaturi adekwati u rapportaġġ tajjeb. Stampa globali ta' dak li qed jiġri fil-livell makroekonomiku aħna nanna nevaluaw il-rapport li huma sottomessi mill istati membri u dak li m'għandniex nagħmlu, dak li rridu nagħmlu jgħid il-kellim huwa ikun hemm lista miftuħa għal indikaturi u dak li għanna nitrattaw iżjed fil-font huwa kif dawn l-indikaturi makroekonomiċi għandhom xaqsmu ma' kwestjonijiet ta' eh, kohezjoni soċjali, eh, nuqqas ambjent, eh, sistemi edukattivi, għax ħafna drabi daw l-indikaturi ma jatux diskrizzjoni ta' realtà forma reali. Daw l-indikaturi għandhom bżon li narawhom fil-kuntest flimkien ma' fatturi oħra għax in-numri jistaw waslu għad disgwit u jingannaw, mux importanti li nkunu nafu li d-deficit nizel, nannu kol bżon nkunu nafu l-kozjoni soċjali, per eżempju, ħagġa li għaxitna situazzjoni għaddu ma ċerta zmin, darba li naqblu għar il-regoli, allura l-istati membri għandu misregwu dawk il-regoli, u għanna jkunu sanzjonijiet meta dan ma jsirx. Jekk is-sanzjonijiet jkunu eh, eh, all-in le, jien kważi nipreferi li jkun hemm sanzjonijiet pjuttost baxxi. Eh, ma min ħajħalla ta' daw sanzjonijiet għax ħafna drabi aħna qed nkastigaw mhux il-gvern is-soċjetà nifisha eh, is servizzi tal-istatistika li jkunu manipula id-data u mħaġa oħra wkoll għandna nagħtu iżjed pis, iżjed konsiderazzjoni li d-deċiżjoni maħuda mill-Parlament mhux il-Kunsill. Dak li għandu jkun iżjed ċar fir-rapport ukoll huwa li hemm żewġ aspetti differenti. Waħda fuq naħa sanzjonijiet għax aħna ma nix statistika adekwata, data adekwata, imma fl-istess ħin għandna nuru li aħna kontra li din tiġi assoċjata ma' sanzjonijiet kontra reġuni u stati membri kif aħna għadna. Mandux ikun hemm. Għanħoss li mandux ikun hemm sanzjonijiet automatiċi jekk ċerta mm, ta' eh, miri makroekonomiċi ma nixtiequx li jkun hemm referenza għal sanzjonijiet ħalli wieħed ma jkunx rispetta eh, il-miri makroekonomiċi. Jekk jekk il-rapport u d-data mux korretti. Għan nitlob il-Kommissjoni ma għandi għandi mistoqsija l-rappresentant ta' Eurostat li ħajtkellem. Mistoqsija tiegħi hija għandna żviluppat sistema żviluppata forma adekwata biex nkejlu il-konsekwenzi il ta' dar zbilanċi makroekonomiċi fuq pajjiżi oħra. <coughs> Għadaj kunnem daw l-zbilanċi. Nishtiq li forsi prova jirrispondini għal-għawajt mill-Eurostat. Yeah. Thank you uh, very much. Uh... Grazie ħafna, signora President. Um, Prova nirrispondik. ġa preparajna lista ta' indikaturi u addizzjonali jekk inti ġarajt il rapport tal-Kommissjoni hemm xi tmien indikaturi li nindirizzaw kwestjonijiet soċjali. Ġifiri l-ideja hija li konna setħieħ ta' dejta li appoġġaw l-analiżi ekonomika dak li nixaqsam l-istat membru konċernat, imma u kif ukoll il-konsekwenzi potenzjali tal-iżviluppi fil-pajjiżi stati differenti fil-livell Ewropew. aħna rajna l-abbozz tal-opinjoni tal-komitat u aħna ħadna gost bija u nħossu li l-elementi fil-opinjoni, l-abbozz tal-opinjoni hija punt tajjeb li kunem iżid diskussjonijiet. Għal-Komissjoni li kolla statistika adekwata biex jappoġġa il-proċedura ta' zbilanċi makroekonomiċi huwa essenzjali. Il-proposta tagħna għandu l-intenzjoni eżattament li ta' dan li kunem għaffa statistiku ta' monitoraġġ adekwat biex il-rekomendazzjoniet li aħna namlu matul dan proċedura tkunu bassati fuq statistika li fuq fatti li ma memx eh, argument dwarhom. Aħna għal din raġuni ħadna gost l-appoċ tal-talba eh, ta'kom, l-appoċ ta'kom għal din xol. Fl-abbozz ta' opinjoni hemm l-idea li l-analiżi fil font minnaħa tal-Kummissjoni għandha tieħu nota ta' ċirkustanzi speċjali ta' kull pajjiż, speċjalment eh, l-aspetti soċjali, eh, l-qad, impiegi, Eh, tkabbir ekonomiku u tkabbir fil-GDP. U aħna u koll nħossu li di ħaġa tajba u dak u ħagġa li għamlu. Issa dwar kwestjoni ta' sanzjonijiet, is-sanzjonijiet qegħdin immirati eh, għal fuj min jimmanipula id-data. Min u responsabbli għal manipulazzjoni tad-data mhix ħaġa aċċettabbli għalhekk inħossu li għanna bżon ikonna sistema li eh, ġiel li n-nis ma jgħamlux ta' tip ta' manipolazzjoni. Dak huwa l ta' sanzjonijiet. Fil-kontest ta' proposta sanzjonijiet huma diretti biss għal każijiet fej kunem fej kunem manipolazzjoni ta' data intenzjonat jew inkella inħabba traskuraġni kbira. ta' kull ma kellix ngħid mill-li uh, Nikolas jishtiq jgħam referenza dak li għad. Θα ήθελα να ρωτήσω δύο θέματα. Ζες νεστόσιετ. Nafu li ħafna drabi. Għal maġra l-Greċja fil-bidu kienem tibdil, kienem bidla dwar dak li jiġi inkluż fil-istatistika, fil per esempio, xieta armamenti. Aħna mannix idea u deċiżjoni ċara u konstanti dwar dak li għandu jiġu inkluż fil-rapportu dak li huwa indikat. Dak huwa l-element, ma parti minn hekk għandi l-impressjoni li l-indikaturi għal rapport fil-Greċja huma differenti minn dawk ta' pajjiżi oħra. Apparti minn hekk għat ċerta indikaturi soċjali għandhom jiġu inklusi, imma l-trojka ma tiħux nota ta' indikaturi soċjali. Il-kwestjoni ta' konsellazzjoni finanzjarja ma tiħux nota tal-kollass Inti għat li tiħu nota tal-negaturi soċjali, ma dina mux ħagġa għed tiġi riflessa fil-deċizjoni tal-politika dak li nixqasam il-budget. Aħna n-indikaturi, nafu għed tiġi, M'a dana kif x'influenza jkollhom fuq il-deficit u fuq il-tibdil tal-budget. Iwa, hemm komment minn flassak l-ewwel Wara li smajt eh, dan il-skambju, dan il-dibattitu, il-messagġ li qed nifhem ċar huwa li aħna għandna bżonn statistika tajba biex l-Unjoni Ewropea tiffunzjona sew jekk ikun hemm problemi f'xi mument jew ieħor. Allura dawn ħajobbligaw l-awtoritajiet li junifikaw il-metodoloġija tagħhom Naħseb li l-pozizjoni tal-rapporter u nistaw namlu pressjoni. Nishti nerġa nistaqsi l-kollega tal-Eurostat, l-ewel minant l-Eurostat. Il-mikrofonu tal-kellim. Iva, jiena naħseb illi il-kwestjoni ija iktar tirigwarda il-follow-up tal-politika tal-budget eh, illi jitħlu fil-mandat tal-ekfen. Jena eh, fuq din il-proposta nistanajt u dan eh, u ċar fuq il-Alert Mechanism Report illi ġi publikat f'Novembru ta' din is-sena mill-Kummissjoni. Imma l analizi li aħna namlu għal kull pajjiż jieħdu f'konsiderazzjoni mhux biss indikaturi puri eh, purament makroekonomika ekonomiċi, imma anki ħafna indikaturi soċjali. Dan huwa propju l-għan tal-AR. U aħna qegħdin nippruvaw nizguraw li natu eh, l-EMR, li natu il-data statistika għal eh, li tkopri dawn l-aspetti. Fu eh, il-kwistjonijiet ta' makro ekonomiċi dawn huma kompetenza tal-ekfin. Iva, il-kommenti mumiex tiegħi ta' Ivars. E Aħna se niproponu kompromessi qabel il-vot biex inkunu nistgħu niżguraw l-aċċett illi jiġu aċċettat il-proposta tagħna mill-Kumitat Ekon. L-Ekon se adottaħda fit-13 ta' farar u dan għajtin aktar żmien għall-emendi għal daqstantina niproponi l-emendi jistaw jitresqu sa' 2 ta' Deċembru fl-ofsinar. <clears throat> bħala skadenza. Grazzi, grazzi l lilkom l koll grazzi anki għal Eurostat u issa nistaw nitkelmu fuq il-punt 6 finanzjament fit-tul tal-ekonomija Ewropea minn Joachim Zeller. Grazzi, President. F'Marzu ta' din is-sena il-Kummissjoni il-publikat Green Paper b'ħafna mistoqsijiet, li kien fiha ħafna mistoqsijiet l-idea kienet illi ikollna li nixbru l-informazzjoni fuq l-impatt tal-leġislazzjoni ġdida biex wieħed jirregola u jistabilizza s-swieq finanzjari. U mod partikolari l-impatt ta' ta' dawn ta', ta, ta proġetti infrastrutturali fi żmien it-twil, l-impatt fuq l-SMEs u anki kumpaniji kbar. U dan ġi diskuss fil-Komitat Monetarju Ekonomiku, però naħseb illi anki l-autoritajiet lokali, reġuni u l-SMEs li operaw fil-reġuni naturalment se jħossu koll impatt ta' da' u ma jridu ikunu zguri li dawn il-proġetti se jiġu finanzjati b'mod stabli fi żmien twil. Għal daqstant aħna komitat ta' affarijiet reġjonali hemm bżonn adottaw dan ir-rapport. Jider illi hemm xi tħassib fuq il-leġislazzjoni li tirrigwarda l-regolamentazzjoni finanzjarja. Hemm dejjem iktar eh, eh, ħtiġijiet kapitali ta' kapital għal banek u dejjem iktar hemm kwistjoni wkoll tal-evalwazzjoni tal-riskju għal proġetti u għal banek u dan se jkollu xi eh, implikazzjonijiet tal-implementazzjoni fi żmien twil ta' dawn il-proġetti. Mod partikolari dawn se jkollhom anki jagħmlu referenza għal perjodu itwal fi żmien. Hemm bżonn għal daqstant nieħdu stampa ġenerali tal-kwistjoni u nidentifikaw x'qed jiġri Il-fondi strutturali, per eżempju, huma fondi pubbliċi li aħna nitrattaw f'dan il-komitat. Dawn u batem il-fondi eh, proġetti eh, fondi nazjonali, banek ta' svilupp, eh, strumenti ta' svilupp li qed juma implementati fuq livell statali, u ma temmi il-finanzjamenti privati. U kif ukoll banek eh, il-ta' proprjetà pubblika u eh, strumenti li adottajna mm, hawnhekk f'dan il-kumitat u anki l-effettività ta' dawn l-istrumenti hemm bżonn illi tittieħed f'konsiderazzjoni. il-kriżi e, e finanzjarja għadha ma ditx kompletament u l-SMEs batew b'mod partikolari għax eh, speċjalhom il-kreditu anki f'dawk il-pajjiżi eh, fejn memx li memx iktar kontratti ta' kreditu fi żmien twil u kienu esposti għal eh, problemi ta' swieq finanzjari. U dan ukoll eh, poġġa pis fuq l-SMEs u hemm bżonn wieħed jgħid li f'ċerti każi ma kienx hemm finanzjamenti disponibbli għal proġetti Eh, eh, għal daqstant eh, kien hemm bżonn li wieħed ifittex finanzjamenti alternativi jew kella li jippospon il-proġetti. Aħna ma kenniex żmien biżejjed biex nikdbu l-opinjoni u qed niprova nikteb kollox paragrafu eh, kif naraw dan il-finanzjamenti għal proġetti akbar finanzjati minnaħa ta' settur pubbliku għanni nistaw niprovaw ukoll nifikaw fuq l-impatt tal-SMEs għax wara kollox huma essenzla tal-ekonomiji nazzjonali. Issa, il-nuqqas ta' finanzjamenti f'ċerti strati membri b'mod partikolari affettwati mill-krizi, specialment fis settur pubbliku, ma jistax eh, jaqdi rwol daqshekk importanti bħala eh, fornitur ta' fondi għal daqstant għanna bżon ta' taħlita ta' sorsi ta' finanzjamenti. Aħna għamenna xie ftit ta' riċerka fuq dan u jekk per eżempju nikonsideraw Ġermania, il-krediti għall-SMEs u anki għall banek u tal-izvilup kienu uh, sorsa stabli ta' finanzjamenti għall-SMEs u anki għall proġetti fuq livell reġjonali. Għandastant, il-Komissjoni għanda eh, eh, tifoka mod speċjali fuq dawn l-istituzzjonijiet, banek kooperativi, banek eh, ta' ta' tfadil, sparkas eh, fil-Germania eh, u il-pozizjoni tagħhom fil-istruttura ġenerali tal-banek għandha tiġi preservata u m'għandix eh, m'għandhomx ikunu m'għandhomx iħossu l-effett ta' legislazzjoni minar ma nsemmu ismijiet il-Bank ta' Investiment Ewropew Eh, poġġa a dispożizzjoni biljuni biex jiżgura eh, il-finanzjamenti u dawn l-istrumenti finanzjari ħafna drabi ma ġewx użati għala da għax in-nies ma kienu xjafu fuq u għax forsi l-ħtiġijiet kienu rigorużi wis eh, għall-użu ta' dawn l-istrumenti. Ma nafx, għalissa ma nafux, però din hija ħaġa rridu li rridu Eh, konsidraw, hemm ħafna possibilitajiet disponibli għall e IB meta wieħed ma jistax jaċċedi għal eh, sorsi klassiċi dan huma eh, flus li għandna ma' proġetti fi żmien twil u sfortunatament anki l-ECB, ċoħ il-Bank Ċentrali Ewropew, poġġa a dispozizjon biljuni għal biex settur privat jiprova jisprona l-investimenti, però sfortunatament għawnek kull maġera u li dawn il-finanzi ġew użati biex jistabilizzaw il-settur u mhux biex jagħmlu investimenti produttivi, specialment eh, għall-SMEs. ma, ma resaqx f'dawn eh, l-oqsma eh, dawn, dawn, dawn, dawn il-fondi. Il għal-għastantem problemi u għal-Kumitat eh, ta' Affarijiet Reġjonali forsi ta' min wieħed isemmihom dawn il-problemi. Fil-test jina niprova anki niċċara dawn il-kwistjonijiet nittama jina żgur anzi illi eh, grazzi għall-emendi tal-kollegi nkun nista' ntejjeb is-sitwazzjoni. Issa fisem is-soċjalisti Mojza Kleber. Grazzi. President. Flikon eh, eh diskutejna din il kwistjoni din il ġimma U dana sar fil-komitat principali. Naħseb li huwa importanti illi aħna npoġġu anki illi aħna ninkludu anki l-opinjoni tagħna bħala Komitat Reġi. Nirringrazzja l rapport għal rapport eccellenti. L-opinjoni ġiet imres għalina fi żmien eh, tajjeb u għandna biżejjed ħin biex nagħmlu opinjonijiet. Naqbel ma' rapporter li l-investimenti fi żmien twil fil-ekonomija Eh, Ewropea huma importanti u jiena konvinta illi il-politika ta' koezjoni se jkollha eh, rol importanti jekk mhux l-iktar importanti fl-Unjoni Ewropea. Għaliex dawn il-fondi ta' koezjoni huma il-fondi illi iwaslu għal tkabbir aħjar, sostenibli għal iktar impiegi u biex innaqsu differenzi bejn ir-reġuni u anki bejn stati membri. Inħoss li huwa importanti anki li nisħu fuq ir-rwol tal-banek għal daqstant, eh, kem qabel eh, waqt u anki wara l-krizi, kapacità ta' self tagħhom eh, eh, ma kienx teżisti iktar, però llum il-banek għat e, ma jridux e, ibaxxu l-kriteri għal self u kullimkien il-familji għandhom bżonn ta' dawn il-self u, u l-kriżi bankarja hija raġuni oħra illi għaliex aħna rridu nsibu sorsi alternativi ta' finanzjament alternativ l-Ewropa. <clears throat> strumenti ta' finanzjament innovativ u kol se jkollhom ruol importanti hawnhekk aħna dawn affarijiet e, e, insemmuhom mhux biss f'dil-opinjoni, ma anki irnexxilna aħna ninkluduhom anki fost il-sorsi e, l-iktar importanti ta' finanzjament fil-periodu ta' qafas finanzjarju futur. Pero fl-MFF ta' seba snin għata għanna x'naħdmu fuq, għem ħafna fajt li rridu naħdmu fuqhom. Dawn l-istrumenti huma ntiżi biex jgħinu l-SMEs u meta jkun hemm implementazzjoni trasparenti u tamalajr, inkunu nistgħu anki niksbu effett multiplikatur. U, u, u dawn għandhom rol importanti. Għal ħafna xur eh, xhur ili ngħid jien il-ċarezza legali u trasparenza fl-użu l istrumenti finanzjari li eh, ek imsejħim off the shelf u ma' importanti jekk irridu nizguraw id l-istati membri ikunu jafu kif għandhom jiġu użati. Dan huwa importanti għal futur eh, ta' dawn l-istrumenti off the shelf u fuq dan jina nixtieq nisma iktar informazzjoni minnaħa tal-Kommissjoni Ewropea. Ehm, minnaħa l-oħra nishti nirringrazzja l-rapporter, hija eh, opinjoni eccellenti u ħares l-qoddim biex nerġa' naħdem eh, miegħu fil-futur. Eh, għal-ħodor Nikos. Grazie. Din hija kwestjoni importanti ħafna x'għandek qed nitkellmu fuq problema reali il-finanzjament fi żmien twil tal-ekonomija Ewropea miex kwistjoni astratta. Aħna hemm bżonn innaqsu id-differenzi, nejnu l-inklużjoni soċjali, u l-impjegi. Niksbu għanijiet li aħna fissajna, per eżempju, eh, l-għanijiet tal-Europa 2020, eh, l-għan tal-kozjoni soċjali, dawn ma nistawx niksbu għomek ma jkunx hemm finanzjament fi żmien it-twil tal-ekonomija tagħna. Jekk kull kriżi se twaqqaf il-finanzjamenti. E, Jħagħa tajba li nitkellmu fuq il-politiki, però m'għandniex riżultati. Allora x'inhu il-problema bażiku li għandna qudiemna llum hija l-kriżi e, illi żiedet l-inugwaljanzi. Aħna għal ħafna snin provajna naqsuhom dawn imma issa qed jiżdiedu. U din hija kwistjoni importanti. hemm iktar ugwaljanzi fost reġuni u ġor reġuni. Jista' jkun hemm indikaturi tal-GDP li juru illi ġo reġun wieħed għandna tkabbir, però mbagħad hemm ħafna oqsma fl-istess reġun fejn hemm dejjem iktar għat, hemm problemi ta' koeżjoni soċjali. Barra minn għanna bżon ta' finanzjamenti pubbliċi, aktar finanzjamenti pubbliċi, però aħna kanna tnaqqis fil-budget Ewropew u hemm dejjem inqas fondi pubbliċi manki privati e, f'ħafna oqsma. Fil-ekonomija globali hemm ħafna flus eh, jiċirkola, però mhumiex disponibbli dawn il-flus fejn hemm bżonnu. Eh, u specialment eh, fir-reġuni tagħna barra minn Il-banek mhumiex qed jagħmlu l-parti tagħhom għaliex ħafna banek huma esposti imma anki għaliex il-proġetti ta' finanzjament eh, ifissru wkoll li rridu naffrontaw riski akbar. Għal daqstant, anki anki tal-bit ta' investimenti pjuttost gbar, ma jiġux accettati. Anki meta jkunem eh, il-finanzjament tal-Unjoni Ewropea tal-80% eh, eh, l-20% li jibqa ma jiġix moti għax għandhom għax jibżaw għal daqstant dawn il-finanzjamenti waqfu, daħna ma nistawx aħna ninjoraw. Ebżon nbidluh dan il settur bankarju, irridu n-konsolidaw il settur bankarju, ebżon ikun b'saħħtu biex ikun jista' jaqdi dmiru u ruol tiegħu. Ir-rwol tiegħu huwa finanzjament tal-ekonomija reali. U rridu l lura f'din il sitwazzjoni għal din is-sitwazzjoni u għal din il raġuni supervizjoni bankarja u l-konsolidazzjoni bankarja huma importanti. Però is-soċjetà ma tistax tkompli tħallas l-ispejjeż ta' din il-konsolidament. Eh, eh, aħna tajna ħafna flus lill banek u l-banek qegħdin iżommu huma il-flus. Il-programm ta' ġustament fil-Greċa ta' l-banek tana għal rikapitalizzazzjoni 50 jew 60 biljon. Eh, però għanna bżonn iktar u xej ma jiġi moti l-SMEs minn dawn il-finanzi ma, ma, u, ma baqalom xej dawn l-SMEs, għax ma jistawx jiksbu l-finanzjament mill-banek, kif għattilkom, l-IB e u l-ICB e jgħattijom il-flus, pero ma jistawx jgħattu eh, il-flus direttament l-istati membri u li reġuni Għal daqstant, kif dawn il-flus jistaw jaslu fidejn l-ekonomija reali? Ridu nikkonsolidaw sistema bankarju u nizguraw li dawn il-flejes jaslu fl-ekonomija reali. Għax mem lebdak, memx likwidità fl-ekonomija reali U dana huwa misħuq jiġi misħuq brob ċar fir-rapport. Hemm bżonn li jkun hemm metodi ta' finanzjament alternativi. Per eżempju, l-banek kooperativi, ħafna minnhom dawn eh, sejrin tajjeb fl-istati membri għax kienu inqas eh, esposti għall-assi eh, tossiċi, għal daqstant regoli ta' supervizjoni għandhom jihdu f'konsiderazzjoni il-fat li dawn il-banek maħal ux lebda problemi Eh, għal daqstant għandu jkonna sistema eh, ċara, eh, stampa ċara ta' dak li għamlu dawn il-banek. U rridu nizguraw il-finanzjamenti għaslu għall intrapriż soċjali u l-SMEs, il-banek sistemiċi jgħatu l-finanzi biss l settur kooperativ u l-ekonomija reali, ma ftit biss minn dawn il-finanzi u aħna diġa għadna illi l-ekonomija soċjali, l-ekonomija kooperativa importanti ħafna biex toħloq eh, impiegi u biex tnaqqas l-inugwaljanzi. Għal daqstant, hemm bżonn illi insibu għafas neċessarju ta' appoġġ għal dawn il-banek kooperativi u l-Kommissjoni u l-Istati membri għandhom jisibu, għandhom jivvintaw strumenti biex joħolqu project bonds eh, fuq livell nazzjonali għax il-modell li għanna attuali, attualment, huwa għal proġetti kbar ħafna, għal daqstant huwa diffiċli li reġuni jieħdu sem. U minna ħal-oħra, il-reġuni mandomx sistema flessibli għal eh, project bonds, għal green bonds, eh, biex nkun nistaw ninvestu fuq livell lokali u reġunali, kif se ngħidu anki fil-punt li mis fuq l-smart grids. Għal daqstant bżonni li sistema jiġi speċjalizzat, għandu jkollna modelli affidabli ta' finanzjamenti eh, alternativi fuq livell lokali. U dan mandux ikun eh, għal proġetti kbar ta' 50 jew 100 miljun. E, barra minnek il-Bank Ċentrali Ewropew attualment mhux se jifinanza pajjiżi li għaddejjin fi program ta' konsolidament fiskali u ma laħqux il-miri tagħhom. U barra minnek jekk il-makro kondizjonalità tiġi implementata, ħadd ma jkun jista' jifinanza dawn il-proġetti għal daqstant il-pajjiżi li għandhom dawn il-problemi imħabba din il mizura ta' kondizjonalità, makro kondizjonalità, ma jkunux jistaw jiksbu il-finanzi mill-settur alternativ. U kif allora se jirċevu il-flus li għandhom bżon eh, eh, eh, fil-qafas ta' kofinanzjament mill-Unjoni, mill mill-fondi strutturali, barra minnek? fl-istati membri kolla, għanna niprovaw nsibu l-metodi neċessari għal mikrofinanzi mod partikolari għal zazah intraprenditori zazah u għal mikrokrediti soċjali u importanti ħafna e, nejnu dawn is-setturi ta' soċjetà għaliex e, l-intraprizi e, gbar jistaw jiksbu finanzjamenti imma intraprenditur zazuħ illi għandu bżon ta' 5 miljun euro. U diffiċli li jisib finanzi da kjaddi mis sistema bankarju, għax għandu bżon ta' garanziji, però eh, persuna wahda eh, biftit eh, eluf ta' euro jista joħlo eh, kummerċ import negozju importanti. Barra minnek, ħazur id deċidejna fil-parlament, il-settur tal-ekonomija soċjali, eh, il-negozji kooperativi soċjali, anki daw għandhom ikollu l-possibilità li jiksbu e, flejes mill-ISIF, il-Fond Strutturali Ewropew ta' investiment. Għax pajizi u pajizi oħrajn ukoll, jekk wieħed ikun qed jieħu sem eh, f'negozju kooperativ jiġi esklus mill-finanzjamenti. Jiena naf li kien hemm tal-bejt tal-kreditu li ġew rifjutati għaliex kienu eh, parti eh, kienu qed jieħdu sem f'proġett kooperativ. Tiri diskriminazzjoni. U aħna eh, se nippreżentaw emendi u dawn il- xkil kollu għal finanzjamenti dawn il-forum kollha ta' diskriminazzjoni kontra il-kooperativi u kontra l-ekonomija soċjali għandhom jitwaqfu. Grazie. Grazzi ħafna, aħna sen res u emendi biex inkunu nistaw intejbu dan il-report, għax rapport huwa interessanti u importanti. Ħafna. Grazzi ħafna, matula, qed jitkellem. Jiena nishtiq li naqgħod mal-kelima preċedenti fl istqarriet tagħhom u nipprova nerġa' nisħaq fuq dak li ġant qal għax fil-fat, din il-proposta tal-Kommissjoni aħna nil-qawa, mux aħna bħala stat membru, biss manki ħata tal-istati membri kolla, u specialment tal-istati membri ġodda, u dan għalix etnajdu jien. Jekk aħna in ħarsu lejn il-dokument ta' dan il-rapport għal 7 u 8 rapport intermedju tal-Kommissjoni fuq il-politika ta' kohezjoni, u dan huwa l-punt li mis eh, li ser diskutu nara dokument juri li il-krizi finanzjarja ekonomika waqqaf il-proċess ta' kom ta', konverġenz ta' konversjoni u il differenzi bejn il reġuni waqqaf il- temma l-periodu illi fih dawn id-diskrepanzi reġjonali tnaqsu. Għal-dastant l-iktar effett negativ kien fuq ir-reġuni l-iktar dajfa. U dan naturalment ġara mod speċjali waqt il-kriżi ekonomika. Aħna dan rridu nammettuħ dak li ġara fir-Romanija f'pajjiżi u naħseb anki f'pajjiżi oħra fil-żona kien illi aħna salvajna l-banek mill-kriżi, però dawk il-banek edin jamlu l-parti tagħhom biex isalvaw l-ekonomiji tal-pajizi tagħna jiena nemmen illi dan ir-rapport se wassal għal strument effiċenti li jkun jista' jiġi użat fl-Unjoni Ewropea kollha. Eh, proġetti gbar ta' svilup eh, programmati minn qabel eh, fir romania u stati membri oħrajn ġew blokati propju għax ma kienx hemm disponibilità ta' finanzjamenti. Eh, aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq proġetti ta' amministrazzjoni pubblika, proġetti tal-SMEs u affarijiet hekk. U ħaġa stramba illi qabel il-kriżi il-self kien disponibbli faċilment imma f'dan il-periodu meta l-pajizi tagħna kienu qegħdin jippruvaw jiżviluppaw proġetti seri ma kienx hemm finanzjamenti. Tal-anqas fir-Romanija eh, eh, ma, kienx hemm finanzjamenti. U ħafna proġetti eh, fallew imħabbar ma kienx hemm biżejjed finanzi. Modelli bħal dak prezentat mis-sur Teller, Teller bħal dak li semma fuq il-banek kooperativi, eh, dawnu ma kollha modelli li aħna eh, nilqaw, ma rridkomx tifmuni ħażin. Jena hawnhekk mhux qed nitkellem biss fuq is-sitwazzjoni tar-Romanija għaliex eh, ir rumanija m'għandix sitwazzjoni differenti minn pajjiżi oħrajn. Il-sistema bankarju rumen huwa privatizzat fid-90% u jaħdem skont il-proċedimenti tal-banek illi Eh, għandhom il-proprietà ta' sistema, ġifiri mill- eh, mill-Europa tal-punent. u naħseb li dan il-sistema se jkun eh, eh pozitiv għax ikun nistaw nipreparaw minn qabel, nippjanaw fil-periodu twil. Barra minn hekk jiena nixtieq nilqa' l-proposti ta' Sur Zeller u naħseb ukoll li nkunu nistgħu nżidu magħhom biex inkunu nistgħu natu l-opinjoni tagħna lejn il-komitat kompetenti. Mill-komissjoni m'hemm ħadd mill-lider ħadd ma jixtieq jitkellem fuq dan is-suġġett. Blażak. Grazzi, signori. Jien nixtieq naħtaf din l-opportunità biex nirringrazzja lis-Sinjura Zeller tal-li ċarat li għanna bżon rapport bħal dan u perspettiva bħal din lejn il-futur. Jiddispeċini li mawx rappresentanta tal-Komissjoni madana kollu għalix nafu li hemm problemi fuq medda twila ta' żmien fuq finanzjamenti għall smis u safejna fin kien hemm pjantazzjoni adottat fl-2011 li kellu jsolvi din il-problema. Għalhekk nixtieq nistaqsel ir-rappreżentanti tal-Kommissjoni x'inizjattivi verament ittieħdu fuq dan il-programm ta' azzjoni u x'azzjoni għadha ser tittieħed. Naħseb għandna bżonn stampa ġenerali li tkun komprensiva r-rapport tas-sur Seller, imma sfortunatament m'hemmx rappreżentanti tal-Kummissjoni. Kenna rappreżentanti ta' kummissjoni minn DG ieħor imma dan huwa tal-DG suq intern. Dan il-Kummissjoni. Ma nafx għala, forsi nistgħu nistaqsu għala dan huwa l-każ u jinformawna. Għandna skadenza qasira l-emendi 28 ta' Novembru għada u rridu nadottawa f'Deċembru għaliex il-Kumitat Ekon ħajadotta f'Jannar, ġifri ma ġanna ħin. Iżda nħarsu l-qoddim biex ikonna kommenti minnaħa tal-Kommissjoni, forsi mhux dan l-istadju ma naraw kif ħanamlu. Nirridu naqblu s-sewwa li naqblu fuq l skadenza tal-emendi li qasira ħafna għada fil-fat fl-ofsenar joħim, Skużani, supposta dilek il-mikrofonu, missa l-update għan komplu, mbatt nadilek il-mikrofonu wara. Għanna din l-opinjoni kif qalet Kleva li ndbatet l-konsulenti politiċi, l-shadows u l-kull minn huma involuti biex jikollom ħin biex jibatu il-kommenti, emissa naf il-mikrofonu lil-ħuahim. Grazzi, Signora President, nishtiq nirringrazzja l-kollegi li tkellmu mod partikolari l-Aziz eh, rapporter u Shadows li taw eh, kontribuzzi ħafna. Ikkonfermaw fil-fatt il-ħsieb tiegħi illi il-possibiltajiet eżistenti għadhom ma ġewx sfruttati għaliex isom kulħadd jaħdem għar-roqa tiegħu. Għaldaqstant il-banek ċentrali jagħtu l-self eh, il-banek rata tal-imax pratikament kważi qrib iż-żero, imma l-banek imbagħad irdu jfendu għal rashom għall stabilizzazzjoni tagħhom. Il-Bank Ewropew l-Investiment jagħmel disponibbli garanziji, speċjalment għal proġetti fuq medda twila ta' żmien, u ma jintużawx. Għala dan ma nafx. Forse ma jafux li hemm dawn il-possibilitajiet min jaf. Jew forsi nkella dak li jkun ma jrid riskju fuq spallejħ, ma nafx. Imma fil-qafas finanzjarju multijanwali aħna għandna l-fondi strutturali u n-natura tagħhom hija ċara. sostenibli, sostenibbli, promozzjoni tal-SMEs, promozzjoni ta' riċerka u l-innovazzjoni, niżguraw infrastruttura fuq medda twila ta' żmien u proġetti tagħhom. <clears throat> Għalhekk dawn l-istrumenti verament jiffaċilitaw il-ħajja għal dawk il-pajjiżi li jinsabu fi kriżi u ħerġin minn kriżi. U għalhekk dawn l-inizjattivi merħba bihom, sinjora President. Ma nafx ġara eżattament dawn l-istrumenti, nixtieq inkun naf, għaliex naħseb illi huwa strument utli u tajjeb għal dawn l-entitajiet Naħseb li tista' solvi ħafna problemi, hemm ħafna problemi biex dak li jkun jifhem eżattament x'inhi l-istampa ġenerali ta' din is-sistema u hemm ukoll xewqa li dak li jkun jiġbed ħabel wieħed u jużaw fl-aħħar mill-aħħar dawn l-istrumenti. Għamilna l-qofol tax xogħol tagħna għaliex ħloqna il-fondi strutturali ġodda u naħseb li ser ikun kompitu ta' dan il-kumitat li għamel dan ix-xogħol għaliex imbagħad il-kollegi li ħaj jieħdu postna fil-futur il-mandat li jmiss ikun jistgħu jagħtu titwila lejn dawn il-kwistjonijiet u lejn strumenti li l-istituzzjoni jridu jagħmlu disponibbli. Ma mbagħad wara rridu naraw li dawn l-istrumenti jintużaw u xejn. L-istati membri għandhom il-possibilità li jgħaddu dawn l-affarijiet l-reġuni, l-autoritajiet lokali u anke l-kumpaniji li huma sinsla tal-ekonomija. Grazzi. Grazzi intenni li skadenza hija 28 ta' Novembru fl senar u votazzjoni f'Diċembru fil-laqa ta' Deċembru. Grazzi ħafna. Naddu issa l-punt numru 7 fuq l-agenda tagħna li huwa 7 rapport ta' progress tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-politika ta' koeżjoni. Il-rapporter hija Vilja Savisar Tomast. Naddi l-mikrofonu. Sur danu, esime. Grazzi, Signora President, eżis kollegi, Dan ir-rapport ta' inizjattiva propria li fil-bidu suppost kellu jkun ibbażat biss fuq il-seba rapport ta' progress ta' Kommissjoni Ewropea ġie emendat u japplika wkoll minn rapport ta' progress fuq il-politika ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea u anke r-rapport strateġiku tal-2013 dwar l-implementazzjoni tal-programm għal bejn l-2007 u l-2013. Il-politika ta' koeżjoni hija waħda mill-iktar ħaġa importanti li għanna biex nżidu l-koezjoni, naqsu l-faqar u l-esklużjoni soċjali. Sabiex nilħu dawn l-anijiet u nivalwaw x'inhuma s-suċessi tal-programmi u l-miżuri irridu nwettqu analiżi dettaljata li tkun bbażata fuq data affidabli u li tista' tqabbel fuqha. Il-kriżi ekonomika waqfet il-politika ta' koezjoni jew għamlet anversa u għalhekk ħarġu differenzi reġjonali. Wasal iż-żmien issa li differenzi reġjonali fir-rigward il-GDP eh, naqsu. Il-politika ta' koezjoni sissa kienet immirata biex tiddetermina x'inhuma l-miri u biex niksbu dawn il-miri kemm jista' jkun u għalhekk ifukajna aktar fuq l-użu tal-fondi iktar milli nevalwaw x'inhuma l-miri ta' dawn il-fondi. Bħalissa l-użu tal-fondi huwa biss ta' 50%. U din hija prova li l-proċess huwa wisq kajman. Fil-periodu bejn l-applikazzjoni u l-użu tal-flejjes hemm wisq dowmin u l-periodu huwa twil wisq għall-SMEs. Għalhekk irridu niżguraw illi jkollna fondi ta' kofinanzjament. Il-problema bħalissa hija li l-inqas żoni żviluppati jiddipendu biss fuq il-fondi ta' politika ta' koeżjoni u l-investimenti ta' settur pubbliku ħadu postom il-fondi tal-miżuri Ewropej. L-istrateġija l-miri tal-Strategija Ewropea sal-2020 huma importanti, ma l-miri tal-kozjoni soċjali u territorjali ma nix ninsuhom. Dawn ġew medda minħabba l-kriżi ekonomika. U għalhekk neħtieġu nifukaw mill-ġdid fuq l-investimenti, il-proġetti ta' infrastruttura, speċjalment fiż-żoni fil-floqs mawlenin pa' trasport, telekomunikazzjonijiet u l-enerġija. Pala riżultat tal-kriżi, il-numru ta' nies li qegħdin f'xifer l-irduma l-esklużjoni soċjali zdiet kull ma jmur. U għalhekk irridu nsibu soluzzjonijiet, irridu nifukaw fuq politika li tkun tistattina opportunitajiet sostenibli u twassal ukoll inklużjoni soċjali. Neħtieġu nivalwaw x'inhuma l-miżuri, nivalwawhom aħjar u nikkoordinawhom aħjar jiena nixtieq nagħmel emendi wkoll fuq dan ir-rapport u ta' nħares il-qoddim għal xi kwalinkwa zidiet li jistgħu jaslu minnaħa tal-kollegi. Grazzi. Il-President, grazzi. Thomas mhux qiegħtaw ħadd ma ħadlu postu mela s-Sur Nilsen. Grazzi, President. Grazzi fir rigward dan ir-rapport. Ir-rapport jindirizza xi ħaġa storika Nistaw naraw numru ta' statistika marbuta ma' dan imissa għanna rapport infassal. Però neħtieġu nsaħħu dak li diġa edna bħala Kumitat u anke bħala Parlament Ewropew għal periodu 2014 sal-2020. U għalhekk neħtieġu nasbu dwar dak kollu li jista' jkun utli kemm bħala statistika kif ukoll bħala ċifri biex imbagħad nibnu fuq dan u nkollna vantaġġi għal futur. Hemm elementi li huma nieqsa bħal pereżempju l-ispeċjalizzazzjoni intelligenti, smart specialization, jew inkella l-entitajiet reġjonali. Ġifri hemm sensiela ta' elementi li jistgħu itejbu dan ir-rapport li huma nieqsa bħalissa. Da kollu nistgħu norbtuh ma' dak li nistqarru fuq il-perjodu 2014 sal-2020 għaliex neħtieġu nsibu li mumma l-prioritajiet ġusti għal-futur. Għalhekk irridu nippruvaw naraw x'inhuma l-motivazzjonijiet u nsibuhom propju fiħdan dan ir-rapport. Però xorta waħda ġew imresqa proposti konkreti, grazzi. Il-President. Jekk joġbok? Sur oġ? Vlasak? Iva, grazzi, Signora President, jiena verament nilqa dan ir-rapport minn qalbi. Huwa ċar illi qed nisqu fuq il-kwalità tad-data statistika. Dan smajni anke fir-rapport ta' qabel. Importanti li ndaħlu anke dan ir-rapport. Jiena nixtieq nifoka fuq aspett partikolari. F'dan il-perjodu tal-politika ta' koeżjoni, Irridu attenti li jekk mbagħad naraw li żoni urbani u l-agglomerati urbani ikollhom rwol dominanti ma tantx jagħmel jagħmel najb jidher li dan huwa l-każ li qed jiġri u rek irridu naraw kif dawn il-fondi huma effettivi jew jekk mhumiex effettivi bħalma jista' jkun il-każ. Għalhekk irridu niverifikaw jekk l-indipendenza tassew daħliġ fis-sistema. Biex bekk naraw jekk kienx parti tassew tal-istrateġiji lokali, individwali u reġjonali. Dik hija kwistjoni waħda. Mbagħad il-kwistjoni l-oħra nixtieq insemmi huma l-awtoritajiet lokali. L-awtoritajiet lokali diġà għandhom ħafna xogħol xi jagħmlu u għandhom l-aġenda politika xi segwu għalhekk ma rridux biżijiet amministrattivi addizzjonali għall-amministrazzjoni lokali bħal pereżempju jekk inżidu l-obbligi ta' rapportaġġ. Irridu nqisu l-affarijiet kollha dak kollu li kelli xi ngħid u jiena vera kuntent dan ir-rapport għalhekk ħarressaq xi emendi minnaħa Il-President, nitlob il-Kummissjoni Forsi tixtieq tintervjeni? Sur Vosh? Chair, thank you, thank you very much. Uh... Aziza President, grazzi ħafna. Grazzi l-rapporter xogħol li et fuq dawn etlet tlet rapporti. Kummenti fil-qosor. It-tlet rapporti jindirizzaw tipi differenti ta' statistika. is sebot minn rapport ta' progress se taħarsu lejn statistika ta' żvilupp ekonomiku soċjali, ġifiri ċifri ta' GDP jew ċifri oħrajn relevanti fuq l-impigi, ecc. Għalhekk aħna sħaqna hemmhekk x'nistgħu ngħidu bbażat fuq l-istatistika disponibbli fuq reġjonali u dan huwa rifless ukoll fid-diskussjoni li kellna qabel fuq il-punt tal-aġenda. Ġifiri l-investiment fuq l-level lokali u reġjonali qiegħed f'diffikultà bħalissa. Il-kofinanzjament reġjonali semma diġà u dan huwa wieħed mill-ikbar sfidi fil-perjodu ta' bħalissa. Dan huwa fetwat bil-kbir minħabba l-kriżi ekonomika ta' bilħaq il-kriżi anke fil-finanzjament pubbliku. U sensiela oħra ta' statistika li qed nindirizzaw fir-rapport strateġiku li ġi publikat f'April kifet huwa li qed nagħtu ħarsa lejn l-implementazzjoni tal-programmi kurrenti. Dan huwa bbużat fuq statistika ta' monitoraġġ, fuq il-finanzjament, kif qed jiġi allokat u anke l-ewwel riżultati tal-politika. Ġifieri sensiela ta' rapporti li għandkom hawnhekk ta' progress huma komplementari, mhux qed jindirizzaw l-istess statistika ma komplementari. Fuq ir-rapport strateġiku ta' koeżjoni qed nibdew naraw evidenza li l-politika qed tagħti il frott Qed naraw li mhix l-istess kullimkien, hemm selezzjoni ta' proġetti f'ċertu suġġetti f'ċertu stati membri mhux qed timxi daqshekk ħarir kemm xtaqna, affettwata mill-kriżi, mill-konfinanzjament, u f'ħafna każijiet affettwata wkoll mill-kapaċitajiet ta' livell lokali li jiżviluppaw u li jimplementaw il-proġetti. Affettwata wkoll għax l-ekonomija interdependenti ħafna, affettwata pereżempju minn diffikultajiet biex tapplika liġi kontratwali fil-ekonomija reali, eh, tfisser ukoll l-iskemi tal-għajnuna tal-istat li jiġu implementati u anke rekwiżiti ambjentali. Punt ieħor importanti li nisħu fuq fir-rapport strateġiku huwa li l-politika eh, kienet tintervjenu wkoll fl-flejjes allokati fuq sman flejmi aktar bżonn, bħal pereżempju ħtiġijiet soċjali li appoċċa l-suq ta' l-impigi, l-appoġġaw l-impigi. ċifiri għatem 50% tal-flejjes li għadhom disponibli li jistaw jintefqu. Imma mux qed jintefqu għalissa. Dawn huma disponibli fil-konverġenza tar-raġunu tal-istati membri ċaġoli oġbitni fil-diskussjoni u l-Komissjoni tisħaq fuq dan ukoll u għalli rridu nużaw l-iżviluppi statistiċi tal-rapport numru 7 anke min rapport ta' progress u dan għandu jinforma l-entitajiet biex ikunu jistaw ħejju programmi aħjar għal-futur. Neħtieġu nsaħħu minn ġdid ukoll l-evalwazzjoni tal-programmi korrenti biex nifmu aħjar x'jaħdem f'liema ċirkostanzi u x'jeħtieġ jinbidel. Dawn huma l-elementi li aħna eh, nħossu li waslu għal benefiċċji. Ġifieri dawn ir-rapporti għandhom benefiċċji u jżidu it trasparenza tal-implementazzjoni tal-politika. Din importanti ħafna. Infakkarkom li hemm 27 rapport nazzjonali disponibbli li jidħlu iktar fid-dettall għal kull stat membru. Nkomplu naħdmu fl-imkien mal-Kumitat f'dan ir-rigward u nesti li nilqgħu xi mistoqsijiet minnaħa tagħkom. Ma nafx jekk hemm xi kummenti oħra jew mistoqsijiet, iva Sinjura Simolikova. Grazzi, Sinjura President. Jiena di mistoqsija l-Kummissjoni Jiena nemmen li jintqal ħafna diġa fuq dan is-suġġett iżda xorta waħda fil-proposta ta' din l-opinjoni li għanna d-dimna urtatni urtawni l-punt numru 11 u 12 fej aħna nsemmu nuqqas ta' data ta' monitoraċ. Nixtieq nistaqsi fuq dan għaliex dan ir-rapport huwa importanti anke minn perspettiva politika. Għaliex għandna l-elezzjonijiet Ewropej fuq l-adba tal-bib tagħna s-sena d-dieħla Dan importanti għal dan imma dal-waqt nibdew il-perspettiva finanzjarja li jmiss, il-qafas finanzjarju multianwali, u għalhekk rridu riżultati ċari mill-perjodu finanzjarju li għadda. Rridu nitalmu lezzjoni u nħdu xofa minn dak li diġà għadda. Jiena naqbel ma dak li qalet ir-rapporter li hemm m'hemmx biżejjed ġbir ta' data. Kenna program indipendenti dwar l-istatistika, semmejna kemm huma importanti l-istatistiċi u l-mistoqsija tiegħi l-Kummissjoni din xinu ma l-possibilitajiet l-odot li għandha l-Kommissjoni fideja biex t-kuntati l-Istati membri biex ma nqogħdux nirrepetu darba wara l-oħra li għandna noqqas ta' dejta u l-istatistika qed falli biex intejbu għal-futur biex bekk fil-perjodu finanzjarju li jmiss fl-aħħar mill-aħħar jirnexxina niksbu dan il-livell ta' flessibilta. U fl-aħħar nkunu nistgħu nimplementaw din il-flessibilità meta nibdu naraw l affarijiet sejrin żmerġ. Ngħaddi l-mikrofonu lis sur Volx imma ma nafx jekk hemmx mistoqsijiet oħrajn il-Kummissjoni, forsi neħduhom flimkien. Le, mela John Walsh. Ta' bilħaq. Dan il-paragrafu, speċjalment il-paragrafu 11 fl-opinjoni tiegħi, huwa pjuttost aħrax meta tara l-volum ta' data li rnexxielna ninġmaw li ġi preżentat, naħseb li hemm kwistjoni biss tal-lingwaġġ kwistjoni lingwistika. nistgħu ntejbu l-kwalità u l-ambitu tad data li rċevejna u naħseb li l-aħbar tajba li suppost semmejt huwa li issa għandna aktar data reċenti li rapport strateġiku ġib bbażat fuq data tal-2011 fejn aħna ġmajna il-ħolqin tal-impigi ċifra ta' 400.000 impig li nħalqu flimkien bħala aggregat id-data mill-2012 qed turina li madwar 580.000 impig inħolqu fil-politika fost 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Ġifri d-dejta t-titjib ta' bilħaq għanda d-dufijiet tagħha fl-oqsma tal-politika ma jekk nżommu f'moħħna li d-dejta fuq ir-riżultati kienet ibbażata fuq l-użu volontarju tal-indikaturi u l-enin qed nimxu l-qoddim ġmilna fuq dan u ħatkun sis tal-evalwazzjoni ex post li issa nibdow u nittamaw li twassal ukoll iktar tal-imiet pozittivi fil-temi ta' priorità differenti. Ġifri jena nishtiq najdilkom illi meta tħarsu lejn il-pakket li ġi prezentat, eh, ġi prezentat huwa komplementari seba' minn rapport dawn huma statistika ta' makro reġuni ġifiri rapporti fuq il-prestazzjoni ta' dawn ir-reġuni u sanna bżonn evalwazzjoni biex nifmu aħjar xinu marrabtid rabtiet bejn dak li għamlu l-programmi u l-iżvilupp ta' xejriet territorjali u soċjoekonomiċi. Ekk qed nippruvaw namlu dan huwa lan tal-evalwazzjoni ex post biex nippruvaw norbtu flimkien l-iżvilupp fl-ekonomiji fis-soċjetajiet mal-attivitajiet ta' programm. Jiena nħoss huwa li abbozz nista' nikkomment għalhekk ta' bilħa xi dejta iktar b'saħħitha u iktar affidabbli milli jider f'dan minn dan il-paragrafu partikolari. Ġifiri din hija xi ħaġa li ħankomplu niddiskutu. Grazzi. If It's not a draft, if it's just the final uh, report as well. Uh, so I, I don't know if there's uh, on this uh, any other comments or... Ma nafx hekk hemmx. uħra, oħra, inkella naddi il-kelma l-rapporter. Grazzi ħafna. Nishtiq nirringrazzja l-kollegi kollha għal dawn il-kummenti li huma għamlu. Forsi xi żewġ suġġurimenti meta niġu għal ruol tal-Parlament. L-ewwel qabel kollox għandna bżonn nistennew bil-ħerqa il periodu 2014-2020 jekk aħna nħarsu lej it-titlu ta' dan ir-rapport għandna nifokaw fuq l-analiżi li eh, fis-87 rapport dwar il-progress. Imma raġun Jina nistenna bil-ħerqa il-suġġerimenti ta'kom u nistaw nżidu għom marra eh, eh, rapport tal-Kummissarju Flostek u l-Kommissjoni meta niġu għal ġibej eh, ta' data ma nkunux nistaw, minnajra ma nistawx namlu valutazzjoni jekk il-politika tagħna u l-politika tal komissjoni kollax impatt reali jew influenza reali meta niġu għal kritika li hija ibsa wisq jew m'għandniex biżejt statistika, każ minn dawk id-dokumenti tal-Kommissjoni u dawk ir-rapporti kull nistgħu naraw li m'għandniex data li hija komparabbli. Allora dina tirriferi prinċipalment għal fatt li aħna għandna bżonn data li nistgħu nqabluha bejn statu ieħor. Ħalli nastu l-konklużjonijiet u fil-ġejjini aħna eh, għanna nipruvaw naslu għal konklużjoni eh, li wieħed jista' jabda fuqhom għal politika ta' koeżjoni. Jiena da' kollox minn għandi u nistenna bil-ħerqa l-amendi tagħkom u d-taħdidiet u d-dibattitu u diskussjoni fuq l-amendi. Grazzi ħafna. L-adozzjoni freġi hija vjannar it-3 ta' Deċembru għall-emenda li ta' ġembru f'rofsinar. U bekk nalaq l-laqata dal-ħodu, nintaw fit-tlieta mal-Komissarju Hann, l-Ambassadorju Ambasġatur Koronis u l-Parlamentari Nazjonali dwar sfidi ta' implementazzjoni għal-ġejjini. Grazzi. Il-seduta ġurnata.